Okay, colleagues, um, we're going to get... Tajb, kollegi, mela, Ejan nibdew fuq is-sessjoni tlieta. Ir-rwol ta' sorveljanza parlamentari ta' servizzi ta' intelligence fuq livell fuq livell nazzjonali eh, fera ta' sorveljanza tal-massa. Jienet neħu gost li nistaw nibdew bistqarrija missur Ian Cameron li huwa il-membru tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija permezz tal-Liġi tal-Kummissjoni Venezia U jina nishtiq najt l sur eh, Cameron li ħana familjari ħafna ma din il-Kummissjoni. Is-Sur Cameron huwa wkoll professur tal-Liġi Internazzjonali fl-Università ta' Uppsala. U u ħajatina it-tekst ta' dak li ħajajt wara il prezentazzjoni tiegħu. Mela, naddi l-kelma lilek jien. Grazzi ħafna, grazzi tal-istudentuni Mikrofonu għal-kellim. Skużawni. Ħan nitkellem ftit dwar il-Kummissjoni, il-rapport tal-Kummissjoni ta' Venezia tal-2007, ġifiri il-sorveljanza demokratika ta' servizzi tal-sigurta, eh, bħalissa qed tiġi aġġornat dan ir-rapport, jina rapporter, u qed nistennew li dan l-aġġornament jiġi diskuss u qed nittamaw li jiġi adottata mill-plenarja adottat mill-plenarja tal-Kummissjoni ta' Venezia f'Marzu tal-2014. Palma forsi diġa tafu l-valwaturi eh, indipendenti ta' din il-Kommissjoni kellhom aktar minn 25 sena ta' esperjenza biex jaraw il-sitwazzjoni demokratiċi u jafu il-sitwazzjonijiet fil-kontest kostituzzjonali u għandhom ħafna esperjenza ta' tisħiħ eh, tal-mekanizmi ta' responsabilta legali. Jina ħanajt xi ħaġa wkoll fuq il-problemi partikolari ta' sorveljanza ta' e, sorveljanza strateġika. Il-rapport ta' 60 paġna mill-Kummissjoni ta' Venezia tal-2007 jiddiskuti forum modi differenti ta' responsabilità ta' accountability sabiex nidentifikaw il-saħħa u d-jufijiet u djufijiet ta' dawn il-metodi. Dan ir-rapport kien ta' influenza kbira għal rapporti ta' wara fuq il-kwistjoni li ġew maħruġa mir rapporter speċjali fuq id-drittijiet tal-bniedem u terrorizmu ta' Martin Shaman u mbagħad fir-rapport ta' wara għal Parlament Ewropew tal-2011. Ir-rapport tal-2007 ma jħaris mod speċifiku lejn sorveljanza strateġika iżda l-aġġornament ħaj eżamina lejn il-kwistjoni tal- E, sorveljanza strateġika fil-qasam ta' sigurta interna. Mela nista' nibda billi ngħid xi ħaġa fuq il-problema. Il-problema nistgħu nispjegawha b'mod sempliċi ħafna. Il-vulnerabilità tas soċjetajiet demokratiċi flimkien ma' natura diffuża ta' teddidiet kontrajhom ifisser li l-intelligence illum il-ġurnata hija mixtieqa fuq kollox illum il-ġurnata li din hija xi ħaġa li tista' tkun ta' periklu. Għalhekk sakemm inpoġġu limiti esterni fuq il-ġbir tal-intelligence u id-dawn il-limiti jerġaw jiġu imposti kontinwament, it-tendenza naturali għall-organizzazzjonijiet ta' sigurta ħatkun li jiġbru wis informazzjoni u din nistaw narawa b'mod ċar fl eh, fil-investigazzjoni għadja bħalissa limiti interni ma jistawx u mumiex bizzejiet għalix fil-waqt li il-personal tal-Aġenzija ta' Sigurtà għandhom jiffissaw limiti ta' fuq kif jiġbru l-informazzjoni u laqas l-Aġenzija ta' Sigurtà fl-Istati Demokratiċi mhuwiex il-xogħol primarju tagħhom li jaħsbu dwar il-ħsara li jista' jkun hemm eh, li jista' jkun hemm fuq soċjetà demokratika jekk tinġabar wis informazzjoni. Għawek irrit najt li l-allegazzjonijiet li qed jiġu investigati fl-investigazzjoni ta' palissa jaffetwaw l-aktar l-Istati Uniti u ir-Renju Unit, it-tnej li huma huma pajjiżi demokratiċi u fl-aħħar mill-aħħar huma il-politiċi li huma eletti b'mod demokratiku li jmexxu din it-tim dawn l-aġenziji ta' sorveljanza strateġika għalhekk huma għandhom ir-responsabilità għal dawn l-aġenziji. Mela bħalma tafu, Il-kapacitajiet fiżiċi u amministrativi qabel poġġew ċertu limiti fuq xista jinġabar u kemm wieħed jista' jindaħal fid-drittijiet tal-bniedem tan-nies. Iżda, l-avanzi teknoloġiċi kbar fil-ġbir, eh, fil-ħazna u fl-analizi tal-informazzjoni waslet biex l-analizi zdiet għax il-kapacità tal-aġenziji żdiedet. U din għal darboħrija xi ħaġa li qed narawha b'mod ċar fis-sitwazzjoni ta' bħalissa. U ovvjament hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss fuq il-ġbir tal-intelligence. L-intelligence tiġi miġbura biex tintuża f'numru ta' modi differenti. Fl-investigazzjonijiet kriminali, E, f'sanzjonijiet immirati sabiex dawn ikunu iżjed effettivi għall screening ta' sigurtà dwar id-deċiżjoni li wieħed jagħti ċittadinanza jew inkella li jagħmel deportazzjoni tal-persuni e, barranin u ovvjament e, il-rendition ukoll. Hemm erba' forum ta' responsabilità parlamentari, ġudizzjarja, eh, responsabilità qudiem eh, esperti esterni u mekkanizmi li huma supplementari li jieħdu post l-ewwel żewġ tip ta' responsabilità li ma tantx jaħdmu tajjeb meta mqabel meta għal dak li huwa l-intelligence ta' sigurtà għalfejn ma jaħdmux sew. Dan għandu x'jaqsam ma' natura tal-intelligence ta' sigurtà. Id-data ta' sigurtà tikkonsisti ħafna eh, fl-evalwazzjonijiet tar-riski. Sakemm u sa meta il-mekkanizmi ta' responsabilità jinsabu f'pożizzjoni li waslu għal tini opinjoni li għanda tifsira e, dawn mumiex salvagwardji tajbin u fl-ar kas jista' jkollok mekkanizmi li fil-fat mumiex salvagwardji tajbin, iżda il-funzjoni tagħhom isa e, ta' ċpar ideoloġiku. Issa, għalkemm il-kontrolli esterni huma assolutament neċessarji, il-funzjoni ewlenija ta' dawn il-kontrolli huwa li appoġġaw jew issaħħu l-kontrolli interni. Dan huwa l-impenn tal-personal tal-Aġenziji tas sigurtà għal dawk li huma il-valuri demokratiċi u drittijiet tal-bniedem li hija salvagwardja ewlenija Il-Kummissjoni ta' Venezia normalment ma tuħux pożizzjoni fuq jekk wieħed għandu xi kollu eh, supervizjoni parlamentari jew dik tal-esperti. Pajjiżi differenti jistgħu jadottaw sistemi differenti skont l-istruttura eh, parlamentari tagħhom. Il-rapport tal-Parlament Ewropew ta' wara huwa bbażat fuq it-tnej, iżda jikkonsidraw kol li inti tista' tibni forum ibridi kif fil-fatt jagħmlu ċertu stati bħal iżvezja n-Norveġa. Issa dwar sorveljanza strateġika b'mod speċifiku nista' ngħid li sistemi li huma purament parlamentari dawn ma jaħdmux. Għawek irridu najdu li il-kazistika tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Miedem titlob kontrolli indipendenti kemm fuq livell ta' uh, eh, autorizzazzjoni kif ukoll ta' segwitu. L-esperjenza tal-Istati Uniti u marfu li il-orti FISA ma kienieċ adegwata. Orti FISA ovvjament hija indipendenti ma dan mhuwiex biżejjed għandek bżonn sistema ta' segwitu. U s-sistema ta' segwitu tfisser entità esperta ta' supervizjoni bis-setat li wieħed kun jista' jinvestiga kif suppost. Irrid insemmi li dan ir-rapport ġi diskuss aktar kmieni illum u jina nista naqbel ma' uħut mill-konklużjonijiet, iżda jina naħseb li huwa żbal li niġbru flimkien il-mekkanizmi ta' sorveljanza nazzjonali u dan rapport hekk jagħmel sa ċertu punt. Is-sistema ta' Renju Unit hija frammentata u mhux adegwata meta qabla ma' sorveljanza strateġika fil-waqt li s-sistemi tal-Svezja u l-Ġermanja mhumiex ħżiena, ma jfissirx li ma jistgħux jittejbu, ma mhumiex ħżiena, huma b'saħħithom, eh, kontrolli statutarju fuq ta' fuq dwar x'tista' tagħmel l-aġenzija huma operazzjonijiet żgħar meta mqabbla mal-operazzjonijiet tar-Renju Unit u l-Istati Uniti u s-sorveljanza ħafna żjed b'saħħitha. Issa biex nikkonkludi ħansemmi tliet problemi ewlenin dwar sorveljanza strateġika. L-ewwel waħda hija s-sorveljanza tal- U din hija indirizzata lejn ċertu e, prassi tajbin. L-ewwel nett hemm l-effetti negattivi li sorveljanza tal-massa għandhom fuq is-soċjetà m'għandux għalfejn tawal fuq dan. U soluzzjoni ovvja hija li wieħed jillimita il-ġbir ta' informazzjoni kemm jista' jkun. Iġbir inti tajt speċifikament li ma tip ta' intelligence tista' tiġi miġbura u li ma le. U kemm il-leġislazzjoni tal-Ġermanja u tal-Iżvezja huma modelli utli hawnhekk It-tieni limitazzjoni li inti tista' tpoġġi hija li tillimita il-kapaċità li tista' tiġi miġbura waqt perjodu wieħed. U għawek l-eżempju tal-Ġermanja darboħra huwa tajjeb hawnhekk il kapaċità sa fejna fjena hija limitata għal 20% fil-mija f'xi stadju partikolari it tiret net tista' tipprojbixxi li jkun hemm trasferimenti tal-massa lejn stati oħra u din ovvjament tista' toħloq problemi eh, għal dawk l-istati li huma mdorrin li eh, jaħdmu fl-imkien bħala tim u dan fil-fatt huma l-Istati Uniti u r-Renju Unit. U r-raba limitazzjoni tista' tipprojbixxi eh, il-sorveljanza eh, strateġika għal għanijiet ta' kummerċ u ma tippermettix li s-settur tal-kummerċ jitlob li dan isir. U għem tlet toqsma ta' e, attività kummerċjali fejn is-sorveljanza hija utli għal monitoraġġ u jiena naħseb li hija leġittima wkoll. L-ewwel net huma Eh, l-armi tal-distruzzjoni tal-massa u kif ukoll l-esportazzjoni ta' prodotti għal użu doppju jitkollok eh, ekonomija bazata fuq l-esportazzjoni hemmhekk trid iżżomm naqra eh, għajnejk fuq fejn sejrin dawn il-komponenti li għandhom użu doppju. Qasam ieħor huwa il-ħasib tal-flus fuq skala kbira u it-tielet qasam huwa is-sanzjoni tal-ġus uda. U dawn huma oqsma fejn is-sorveljanza li segwi ix-xejriet tal-komunikazzjoni huma importanti u interessanti u qed iżomm fuqhom. It-tieni problema li kol għandha e, soluzzjoni hija r-riskju ta' żbalji li jista' jiġi meħt inti tħallat il-databases privati ma' dawk pubbliċi. U il-Parlament Ewropew ħares lejn din il-kwistjoni qabel għal dak li hija l-PNR kif ukoll kwistjonijiet oħra u din hija problema e, simili meta naraw id-data mining u hawnhekk hawn il-kontrolli ta' kwalità e, b'saħħitha u l-ftuħ ta' files individwali inti tista' tippermetti imma ċi tagħmel limiti massimi e, il-limiti minimi olja. Inti trid tagħmel tikketta fuq l-informazzjoni li tkun ġiet mis-sorveljanza strateġika biex tkun tista' tippermetti li dan it-traċċiġu segwiti. Kif ukoll ċittati l-entità ta' supervizjoni funzjoni partikolari li wieħed ħares lejn id-dejta personali li ġiet miġbura mingħajr ma tagħmel distinzjoni dwar in-nazzjonalità. It-tielet u l-aħħar punt hemm il-potenzjal li s-sorveljanza strateġika għandha li tintuża biex taqbes kontrolli nazzjonali aktar rigorużi fuq is-sorveljanza għal anijiet ta' infurzar tal liġi. U raġuni għawek hija kif nafu l-koll il-komunikazzjoni domestiċi ħafna drabi jistaw e, jiddaħlu bħala komunikazzjoni internazzjonali, ħafna mill komunikazzjoni hija fil-fatt internazzjonali. Kif ukoll il-potenzjal ta' komunikazzjoni bejn l-aġenziji saru ċertu akkużi, ma nafx kemm huwa vera jew le, mhuwiex xogħol ngħid dan. Imma kien hemm ċertu allegazzjonijiet li l-aġenziji ħajjispijaw fuq il-ċittadini ta' xulxin fissem xulxin. Issa, il-mod kif nitraddaw dan huwa li ma tippermettiex tajt sempliciment li ma tistax titlob aġenzija oħra li tagħmel xi ħaġa li inti ma tistax tagħmel. U ma tistax jew m'għandekx tipprojbixxi iżda li wieħed jirċievi l-informazzjoni b'mod passiv mingħand aġenziji oħra, ovvjament hawn problema. Għaliex il-linja mhix daqshekk faċli wieħed jimmarka e, u ma jagħmilx sens li inti tipprojbixxi li tirċievi l-informazzjoni minant l-aġenziji l-oħra għaliex dak huwa wieħed mill-għanijiet ta' sorveljanza strateġika. Jiġifieri tiskopri jekk hemm xi affarijiet li qed jiġru mhux suppost qed jiġru, u mbagħad inti tagħti indikazzjoni lil kollegi f'pajjiżi oħra u tgħidlhom isma' tu daqqatajn lej din Umbatu ma jkunu jistaw jużaw l-Aġenzija s sigurtà interna biex investigaw. U din il-problema nistaw nittrattaw b'mod parzjali għaliex l-Aġenziji tas sigurtà interna jgħiru ħafna għall-abilità tagħhom stess li investigaw su intern. U trid tagħmel monitoraġġ mill-viċin l-arranġamenti li jsiru ma' pajjiżi oħra l-arranġamenti a bażi ta' trattatu kif tiġi jiġu applikati. Inti bħal ma tagħmel leġiżlazzjoni Ġermaniża tagħmel tista' titlob notifika meta is-sorveljanza issir individualizzata. U ovvjament hemm ċertu eċċezzjonijiet. Iżda il- l-entità ta' supervizjoni tingħata l-possibilità li tażel hawnhekk u l-Aġenzija ta' Sorveljanza tista' tagħżel li tibat l-informazzjoni biss l-aġenziji interni biss għal affarijiet limitati għal reati l-aktar serji. u Dan huwa mod ieħor kif nistgħu nirristrinġu ir-riskju ta' ċirkonvenzjoni. Imbagħad tista' tagħti forsi anka dmir eh, speċjali ta' entità ta' supervizjoni fuq l-intelligence li tiġi komunikata lill-aġenziji barranin. Mod ġenerali, l-entitajiet ta' supervizjoni li jeżistu għandhom ikollhom mandat wiesa u b'saħħtu biex ikopru l-aspetti kollha tal-ħidma tal-entitajiet ta' sorveljanza. Fl-ħarnet proposta konkreta għal Parlament Ewropew, Parlament Ewropew ma jistax jiddeċiedi xi ħaġa fuq il-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti jew tar-Renju Unit jistgħu jinkoraġġixxu il-prassi tajma jitkellmu dwar il-prassi ħżiena u għandhom jagħmlu dan. Iżda dak li jista' jagħmel il-Parlament huwa li jgħin lin-netwerk eżistenti ta' entitajiet ta' sorveljanza fl-Istati Ewropej. Eh, Ġifieri tal-Unjoni Ewropea, eh, Norveġa u l-Iżvizzera Hemm dan in-netwerk ilhom jiltaqgħu b'mod regolari iżda kien hemm xi problemi ta' finanzjar din hija kwistjoni sempliċi ħafna. Dan huwa netwerk utli ħafna jiltaqgħu fuq mod regolari għamlu skambju ta' informazzjoni din mhix informazzjoni sigrita, ma jagħmlu skambju ta' eh, informazzjoni fuq problemi komuni u kif jistgħu jittrattaw dawn il-problemi u jagħmlu dan b'mod aħjar jekk ikollhom dan il-kontratti. U jekk il-Parlament jonfoq ftit, ikun jista' xu jappoġġa dan l-iskambju. Grazzi. Grazzi ħafna, Professur Cameron, nistgħu naddu immedjatament għal eh, mistoqsijiet minant il-membri ma tantx għandna ħin. Jan, tixtieq tibda inti? Dawn huma dan huma wieħed mix-shadow rapporters tagħna. Jan, mela. Grazzi ħafna Sur Cameron, grazzi tal-qija taw fuq din u qed titkellem fuq dan dawn ir-relazzjonijiet importanti ħafna bejn id-demokrazija u l-istat ta' dritt, kif ukoll drittijiet tal-bniedem oħra li qed jissemmew. U jina fuq dan nixtieq eh, nitkellem għandi mistoqsija. Meta tħares lejn dawn il-programmi ta' sorveljanza tal-massa u l-proċessar tal-informazzjoni, data personali, informazzjoni konfidenzjali, minajr, jekk ma tagħmilx differenzazzjoni fit tmim bejn setti differenti ta' informazzjoni u tagħmel din id-distinzjoni b'mod tekniku, kif jista' ikunem hemm ħarsin u protezzjoni tal konfidenzjali ta bejn avukat u klient. U kif jista' jkun hemm xi forma ta' ħarsin tal-forum intern ta' parlamentarju f'demokrazija u kif jista' jkun hemm konfidenzjalità bejn eh, tabib u l-pazjenti pereżempju. Grazzi. Mela, triġeb di l-ewwel? Iva, ovvjament, hemm sistemi awtomatiċi biex wieħed ikun jista e, jitratta dawk l-affarijiet li jkunu nqabdu fl-imkien ma' affarijiet oħra. Iżda l-ewwel net il persona rridu jkunu mħarġa sew. Għaliex bħalma qed is-sensitivitajiet interni tal-istaff, l-impenn tagħhom, l-valuri demokratiċi, drittijiet tal-bniedem dawn kollha huma importanti. Iżda mbagħad għandek bżonn ta' supervizjoni b'saħħitha ħafna, hekk kif l-informazzjoni tiġi individwalizzata għaliex ħafna Eh, minn din il-sorveljanza strateġika hija dwar ix-xejriet u mhux li tidħol fuq l-individwi, imma kif tibda tara l-individwi imbagħad hemmhekk għandek bżonn ta' proċeduri interni b'saħħithom għall-awtorizzazzjoni tagħhom biex wieħed jippermetti li dan isir li wieħed jidħol fid-dettal fuq livell individwali u hemmhekk trid tiffoka l-attenzjoni tal-entitajiet ta' eh, supervizjoni b'mod attent ħafna. U dak li nista' ngħid f'dan l-istadju li għandek bżonn supervizjoni qawwija u l-entità ta' supervizjoni trid teżamina dawn il-każijiet meta jiġu individwalizzati. Grazzi, sa' Cornelia Ernst. Jetzt noch ganz in Gedanken. Vielen Dank. ähm, <laughs> ja. Grazie. Ek jożbok. Istat ta' dritt u l-intelligence u servizzi segreti jisom mux qed imorru tajjeb flimkien. Qed nitkellmu dwar affarijiet li jidħlu f'xulxin hawnhekk. Meta nitkellmu dwar is-servizzi segreti pereżempju u l-fatt illi jixtiequ jiksbu iktar u iktar informazzjoni ta' priorità naħseb li din hija problema reali għall-istati li huma bbażati fuq istat ta' dritt. Rajna f'dan il-komitat li dejjem dawn it-tweġibiet nirċievu din informazzjoni in kamera, informazzjoni konfidenzjali, impossibbli jkollok aċċess għal ċertu dokumenti u din diffikultà kbira u problema kbira għalija. Fir rigward il-kontroll naqbel miegħek illi naħseb illi għandu jkun hemm balanċ bejn il-kontroll parlamentari u l-kontroll mill-esperti. Naħseb li l-kontroll tal-esperti huwa neċessarju u skrutinju parlamentari mhux biżejjed bħala arfin tal-esperti. Imbagħad meta nindirizzaw l-informazzjoni konfidenzjali forsi tista' tajt kentejn aktar fuq dan. Għanna ħafna entitajiet, imma jekk ma jkollok aċċess u dritt li jkollok aċċess għal dawn id-dokumenti mhux ser ikollhom l-opportunità li jindirizzaw kollox jekk dan ma jkunx il-każ ikun ħela ta' ħin. Tista' twieġa fuq dawn għax dawn huma punti li interessawni. Grazzi ħafna. L-ewwel qed naqbel li l-entitajiet ta' kontroll li jeżistu għandhom ikunu entità esperta imma titkun marbuta brabta sfiqa mal-parlament, għax il-parlament għandu l-leġittimità biex jidħol fuq dan l-affarijiet taħtar grupp ta' esperti u ovvjament tittafdom. Sfortunatament l-aħħar mill-aħħar hekk tittamel fl-aħħar ta' ġurnata u dan ifisser li għandhom bżonn leġittimità tal-Parlament, irid ikollhom kuntatti regolari mal-Parlament anki jekk ma jistawx jikxfu l-iktar informazzjoni segreta imma il-Parlament irid ikun jista' jafdhom u l-pubbliku irid ikun jista' jafda l-Parlament. Problema ta' l-aċċess ta' dawn l-entitajiet f'dan il-qasam kienet li mhux dejjem ikollhom l-aċċess għall-informazzjoni kollha li tiġi trasferita mill-aġenziji barranin. Għandek il-partiti il-partijiet li jirreżistu, il-materjal tagħhom jgħaddi minn aġenzija l-oħra, per eżempju, u l-Aġenzija li tirċivi din informazzjoni tista' ma tagħti din informazzjoni lil ħadd. U sakemm ma jkollokx regoli ċari li tajt l entitajiet ta' kontroll nazzjonali għandhom id-dritt li ħarsu lejn din informazzjoni wkoll mhux se risolvi xejn. Ġifri din tkun ċara ħafna fil-mandat ta' dawn l-entitajiet. Imbagħad jista' jkun hemm ċertu informazzjoni li tkun sensittiva ħafna u tara li ma' rutini tista' taqbad biex u tuża biex ikollok dawn l-entitajiet li kollhom l-aċċess għall-informazzjoni kollha li hija inkluża wkoll l-informazzjoni li tiġi trasferita mill-aġenziji amikevoli barranin oħrajn ukoll. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Sipil. Jien nixtieq nistaqsi żewġ domandi. Il-problema bażika li qed nafaċċaw hawnhekk hija li ikollok ġbir tal-massa ta' dejta minn kumpaniji, minn awtoritajiet, minn gvernijiet u anke minn entitajiet privati u individwi privati. Il-fat li għanna dawn ġbir fuq skala daqs kbira u għet nindirizzaw dal-affarijiet u għan li rridu nħarsu l-interess ekonomiku u dan joħloq dubju li fl-ħar mill-ħar qed nitkellmu dwar il-kontroll strateġiku tal-flus tal-armi, ecc. Mhux dan biss, imma anke qed jintużaw għal kummerċ jew għal raġunijiet kummerċali. Imbagħad fir-rigward il-proċessar ta' din id-dejta kollha li tinġabar jidher li m'hemmx l-ebda entità ta' kontroll li hija f'pożizzjoni li iżommament għala l-informazzjoni nġabret, għalli mannijiet nġabret u kif qed tintuża. It-tieni, inti tkellim dwar ħafna awtoritajiet u entitajiet u hemm indikazzjonijiet illi ħafna mill-kumpaniji privati kienu involuti fil-kwistjoni tal-NSA li tinkludi wkoll ġbiru li proċessar tad-data. Dan ukoll għandna nieħdu ammenti jew biex naraw x'sir jiġri minn din id-data. Grazzi, biex nibda Iva Xi pajjiżi bħall istati Uniti u r-Renju Unit għandhom din is-seta li jiġbru dejta għal benessri ekonomiku tal-pajjiż. U kifett, fid-diskors tiegħi dan għandna waqfuh. Iżda trid tħall eċezzjonijiet ukoll għax hemm kwistjonijiet ekonomiċi li jkun leġittimu li tiġbor dan it-tip ta' dejta għaliha. Iżda Suspetti ta' spionaċ ekonomiku huwa serju ħafna hawnhekk. It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa li anke fir-rigward il-Ġermanja u l-Iżvezja u l-mekkaniżmi tagħhom ta' kontroll dawn mhumiex perfetti, jistgħu jitjiebu, jistgħu jiġu msaħħa b'diversi modi. U dawn l-entitajiet ta' kontroll għandhom aċċess għal xejrit tal-Ġermaniżi u tal-Iżvediżi dwar kif jiġbru d-dejta, ġifri u mandom il-kontroll dwar l-affarijiet li jinġabru u ma jinġabrux. U għallek qed nitkellmu dwar il-problema aktar ta' l-NSA bażikament u inqas mill-NCGHQ. Thank you for that. I'm just checking if Mr. Engstrom or Mr. Paleo want to ask anything. Not putting you on the spot or anything. Okay. Um, if that's it, then um, just have to thank you, Professor Cameron, for your... Uh, Grazie. Nirrispetta xol tal-Kummissjoni ta' Venezia, grazzi tal-li ġejt għawnek, ġejt bosta drabi, eh, t rappresenta l-Kummissjoni, un nirringrazzja tal-evidenza li tajtna għawnek l-lum. tkun utli għal-membri li jaraw li il-diskors kollu li inti tajt illum u kien input valurus ħafna. Grazzi tal-diskors tijak illum u tal-prezenza tijak. Kollegi, issa ser nibdlu il-panel għall-istqarrijiet ta' Sur Lee u Wills. Sur Wills mux ija tawn. Mill-li jajdu li Sur Wills kellu problemi bit-trasport,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 Eh, huwa ħajtkellem fismu mbagħad Sur Wills kellu problema bil-passaport ma setax jivvjaġġa għax tilfu u jidher li din hija problema mhux ħażin. Jien huwa espert fil-kontroll parlamentari ta' servizzi ta' intelligence, pubblika numru ta' artikoli u eh, suġġetti fil-ġurnali differenti mitħla tal-kooperazzjoni internazzjonali fis servizzi ta' intelligence nafu li hemm żviluppi fl-ICT u teknoloġija tad-data u dawn irridu naraw kif ikollhom impatt fuq il-kontroll parlamentari u x'jistgħu jagħmlu biex jisaħħu dan il-kontroll fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jekk joġbok, nadilek il-mikrofonu sur lej. Grazzi, Jiena eh, nirringrazzjakom ta' din l-opportunità biex nitkellem fil kumitat Sur Wills staqsini għax din hija stqarrija konġunta li ħejjejna imma jiskuża ruħu li ma setax jattendi minħabba problemi tal-aħħar minuta. Xi rimarki ta' introduzzjoni fuq is-sorveljanza u l-kooperazzjoni tal-intelligence u l-kontroll. Jien ħanifoka nifoka fuq tliet oqsma partikolarment. Nixtieq nitkellem dwar l-isfidi, tal-kooperazzjoni internazzjonali tal-intelligence għal entitajiet ta' kontroll, il-passi pozittivi ta' xi entitajiet ta' kontroll x'qed jieħdu dwar l-eżaminazzjoni tal-kooperazzjoni u mbagħad xi rekomandazzjonijiet tal-kontroll ta' kooperazzjoni kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea. L-iskambju ta' informazzjoni u l-programmi konġunti ta' sorveljanza u l-qsim ta' teknoloġiji huma kollha forum ta' kooperazzjoni internazzjonali tal-intelligence marbuta ma' kif dawn il-kwistjonijiet tindirizzom u dawn ovvjament essenzjali għal l-inkjesta tal-Kumitat. Il-preżentazzjoni tagħna m'għandix taqsam mal allegazzjonijiet fil-verità iżda tindirizza kif l-entitajiet ta' kontroll jistaw jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet ta' kooperazzjoni. Jiena ħan foka fuq ir wol ta' entitajiet permanenti ta' kontroll, anke ir wol ta' rati jew ta' stħarriċ li għamlu jew nkella ta' kontroll intern. Anke jekk dawn huma affarijiet importanti ferm. Importanti naħseb nibdow billi niftakru illi hemm l-isfida li tindirizza it-teddidiet transnazzjonali u telqalihom mit-terrorizmu u l-proliferazzjoni tal-armi tal-irda tal-massa jew l-attakki online u dan wassal biex l-aġenziji minn pajjiżi differenti jkobraw ma' xulxin l-ewwel qabel kollox. U m'hemmx dubju illi din il-kooperazzjoni tejn biex tħares id-drittijiet tal-bniedem ta' ċittadini fid-ġurisdizzjonijiet differenti ta' dawn il-pajjiżi. dan kollu ovvjament rajna mill-avvenimenti traġiċi ta' 10 ta' 11 settembru għandek sensila siħa ta' kooperazzjoni ta' intelligence u din kibret esponenzjalment. U meta torbod dan mal-bidlit teknoloġiċi rapidi li jseħħu, ir-riżultat huwa li bidlit fl-aċċess u l-iskambju ta' data tal ehm, li investigaw dawn l-entitajiet. Fil-qasam ta' sorveljanza, il-kooperazzjoni tal-intelligence hija ila stabilita. L-istati jkoperaw fil-ġbir u l-analiżi tal-intelligence kif ukoll fl-iżvilupp ta' sistemi ta' infrastruttura biex dan jagħmluh dan ix-xogħol. Eżempju ta' dan huwa ta' alleanza bejn l-Istati Uniti u r-Renju Unit li bdiet minn sensiela ta' arranġamenti u ftehmijiet fl-erbajnijiet u l-ħamsinijiet. Madanakollu, fi żmien reċenti, il-metodi ta' komunikazzjoni, il-metodi ta' sorveljanza nbidlu drammatikament, il-raġunijiet fondamentali għal kooperazzjoni fil-qasam ta' sorveljanza baqgħu bejħdu ieħor l-istess. Is-servizzi ta' intelligence li jaqblu fuq interess ġeopolitiku jikkoperaw biex jieħdu vantaġġ tal-esperjenza rispettiva il Eh, attributi ġeografiċi, strateġiċi, jiġbru kollox taħt kappa waħda u jaħdmu fl-imkien. Dan ovvjament joħloq diffikultajiet minħabba tibdiliet li kien hemm, diffikultajiet ta' kontroll, diffikultajiet ta' attribuzzjoni biex tkun taf eżattament li ma' ġenzija hija responsabbli għal xiex u toħloq riski li diġà ġew msemmija. U fl-aħħar mill-aħħar tista' tispiċċa li ddur ma' skemi bażati nazzjonalment fuq kontroll ta' sorveljanza. Speċifikament, servizzi ta' intelligence u ta' sigurta jistaw jirċivu informazzjoni minn sieħba ta' intelligence li ma jistawx jiġbru legalment u ma stess. U minħabba l-infrastruttura f'ċertu każijiet għandek informazzjoni li tinqasem ma' xulxin u jista' jkun hemm skambji kważi awtomatiċi. U għalhekk l-informazzjoni tista' tiġi mċevuta minn imsieħeb partikolari mingħajr ma tkun tlab talija permettu li ngħid xi ħaġa dwar l-iskrutinju l-kontroll li diġa essemma fuq livell nazzjonali. Hemm sensiela ta' sistemi kif qal il-Professur Cameron kif spjega, iżda l-anijiet tagħna nistgħu niddistingwa hawnhekk bejn dak li jistgħu nsejħulu bħala sistemi ta' kontroll parlamentari u sistemi ta' kontroll tal-esperti. Kontroll parlamentari jisir mill kumitati parlamentari nazzjonali u l-entitajiet ta' esperti primarjament huma mhux parti mill-Parlament, mhumiex eżekuttivi u jinħolqu esklusivament għal skrutinju tax-xogħol tas servizzi ta' intelligence. Vantaġġ ta' entitajiet ta' esperti f'dan il-qasam huwa li ta' sekwit jistgħu jidħlu f'skrutinju aktar dettaljat għaliex huma full-time u mhux eh, part-time ġifiri jimlu kontroll il-ħin kollu, imma jistaw jiġu kollom eh, kollom aċċess li ma jkunx aċċettabli li kollom l-istess aċċess għalih il-parlamentari, per eżempju. Hemm varjetà ta' modelli ta' kontroll madwar l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea iżda ftit pajjiżi jgħantu mandat espliċitu għal regolamentazzjoni tal-kooperazzjoni tal-intelligence u l-attivitajiet tagħhom. Rari li ssib xaġa bħal din fil-leġiżlazzjoni. Ippermettu e li issa nitkellem dwar xi sfidi ta' kontroll u ta' kooperazzjoni. Id-diffikultà ewlenija hija din. Dawn sistemi nazzjonali ta' kontroll inħolqu primarjament biex jindirizzaw l-abbuż domestiku ta' xi livell jew ieħor jew l-biża ta' dan minn l-aġenziji ta' sigurtà jew ta' intelligence. Li huwa ċar mill-avvenimenti tal-11 ta' Settembru huwa li ġala darba hemm min jisħaq fuq il-level internazzjonali huma jistgħu żommu responsabbli lil dawn l-entitajiet għall attivitajiet ta' kooperazzjoni intikom raġunijiet għala dan huwa l-każ. Il-kwistjoni memuża ma' dawn hija l-abilità ta' aċċess li kollhom għal kwalinkwa tip ta' informazzjoni u fejn il-kontroll ikun ibbażat għal nuqqas ta' informazzjoni kompleta dan jista' possibilment wassal għal konklużjonijiet li jizvijaw il dak li jkun u ma jtux stampa ġenerali li kollox għaddej ħarir jew ma jkollokx responsabilità sħiħa. Hemm eh, diffikultajiet għal din il-kooperazzjoni kif semma l-Sur Cameron u din hija l-regola tat-tielet parti, ta' partijiet terzi. Musa qed nispjega għalfejn, imma jekk issibu referenza legali Dan tistgħu s-sabuħa din ir-regola partikolari jew il-prinċipju ta' kontroll kif nimsejħa wkoll u din issibu fuq il-livell nazzjonali ta' leġiżlazzjoni kullimkien madwar id-dinja. U dan jagħmel daqsxejn nibsatin fir-roti dwar kif dawn l-entitajiet jistgħu jagħmlu l-kontroll tal-aġenziji domestiċi tagħhom. Frankament jista' jfisser dan li qabel ma aġenzija domestika ta' intelligence tat l-informazzjoni lil min jikontrolla, jeħtieġ titlob permess ta' l-aġenzija, mill-permess ta' titlob permess għall aġenziji msieħba tagħha. Dan jista' jfisser li jista' jkollok effett, jkollok vito l-aġenzija parlamentari fuq il-kontroll domestiku fir rigward l-attivitajiet ta' kooperazzjoni. Mux il-pajizi kollu madana kollu jaċċettaw din l-idea li kollok din il-regola tal-partijiet terzi u li kollu ta' xkil b'dan il-mod. ċertu pajizi jihdu approċ differenti għax huma tal-fema li l-informazzjoni li tinqasam mal-maġenziji tal-pajizi tkun inqasmet tqasmet għabbażi tar-raġamenti ta' kontroll. Fi klim ieħor dawk li kontrollaw mhux qed jitqisu bħala partijiet terzi. U dan jurik ħafna dwar il-raġunar wara din ir-regoli, dan il-prinċipji. Għaliex din l-intelligence ma tanaddix b'mod autorizzat il-pajis terz. U għal-kas ukoll din ir-regola tista' tiġi abbużata minn aġenziji soġġetti għal kontroll sabiex dawn jevitaw aċċess effettiv tal-informazzjoni minn min jitt kontrollam. Iġifiri jistaw jistaqsu mistaqsijiet imma l-aġenziji jistaw jwiġbu għala, jistaw jwiġbu le jekk l-informazzjoni ndix titqassam lil min qed jikkontrollhom. It-tieni żvantaġġ jew limitu fir-rigward xistaw jagħmlu l-entitajiet nazzjonali fir-rigward il-kooperazzjoni u l-kontroll huwa li huma u biss fuq l-aġenziji nazzjonali tagħhom. Dan jinkludi wkoll l-involviment ta' servizzi tagħhom fil-programmi ta' sorveljanza li l-Kumitat huwa interessat għalih f'din l-inkjesta. Mhix prerogattiva ta' min jikontrolla l-dawn l-aġenziji li jagħmel stħarriġ fl-azzjonijiet ta' servizzi ta' intelligence barranin jew l-imsieħba tagħhom li jikkontrollaw m'għandhomx il-mandat legali li dan jagħmluh u m'għandhomx is-setat legali lanqas li jiksbu l-informazzjoni meħtieġa mill-gvernijiet barranin jew aġenziji barranin. It-tielet diffikultà hija l-komplessità ta' skemi ta' sorveljanza li qed nitkellmu dwarhom uħut minn dawn is-sistemi ta' sorveljanza usa jinvolvu jisiltu u jiġbru l-informazzjoni elettronika u dan diffiċli ħafna li jiġi mifhum minn min mhux mitla ta' dan is-suġġett u għalhekk diffiċli ħafna li min jikkontrolla dawn l-aġenziji jagħmel regolamentazzjoni legali u xirqa. L-affarijiet ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, f'ħafna pajjiżi m'hemmx referenza għal dan l-affarijiet u f'ċertu pajjiżi hemm awtorizzazzjoni wiesa mhux speċifika fil-mandat ta' dawn is-servizzi jistgħu jkoperaw ma' imsieħba pereżempju. U f'ċertu każijiet, fi ftit każijiet hemm rekwiżiti speċifiċi li rridu jintlaħqu qabel ma jkun hemm ċertu forom ta' kooperazzjoni li jitwettqu. Probabilment il-nuqqas ta' referenza ta' dan il-tip ta' kooperazzjoni ifisser li min fassal il-liġi fl-moddi ma kienx konxu tal-importanza u l-limitu ta' kemm il-kooperazzjoni edha seħ u blima passet seħ u għalek ma kienx hemm eh, min laqalija din il-problema minn qabel. semmilkom xi passi pożittivi li jistgħu jittieħdu fil rigward il-kontroll f'dan il-qasam kollu ta' kooperazzjoni. Sim ta' data personali hija waħda mill-loqsma ovvji li nifukaw fuqha minħabba drittijiet tal-bniedem u tħassib tagħhom. Għal dan il-għan tista' tgħid li hija essenzjali li jkun hemm entitajiet ta' kontroll esterni kemm l iskambju ta' data fir rigward l-aġenziji mill-imsieħba tagħhom u mal-imsieħba tagħhom ukoll u importanti wkoll indaqsu mal-proċeduri li applikaw għal dawn it-tip ta' skambju. Għal daqstant, min ikun qed jikkontrolla dawn l-aġenziji li taħares lejn mistoqsijiet bħal pereżempju li jekk skambji ta' data u mhix konformi mar-regoli applikabbli li inkludu wkoll l-anijiet ta' sim ta' data, u il-proporzjonalità relevanti u r-rekwiziti tagħhom jekk hemmx eh, rekord bil-miktub fuq dokumenti tal iskambju ta' data jekk hemmx eh, xirqa li ddaħlu apposta għall iskambju ta' informazzjoni u l-garanziji li inataw anki għal servizz barrani. Pajis li għandu model sviluppat mhux ħażin li forsi l-kumitat jista' jeżamina huwa il-kumitat EOS tan Norveġa li valla pena li tiflu per eżempju din l-entità tagħmel eh, skamb analiżi eh, ta' sekwit ta' lima skambju ta' data esir għant min jenad dan informazzjoni, jekk inxem disclosure għatta posta, jekk din l-informazzjoni ġizvelata u x-perspettiva hemm fir rigward id-drittijiet tal-bniedem li qed tiġi kazbra jew le. Min jikontrolla dawn l-aġenziji għandhom u jistaw jħarsu lejn skrutinju ta' informazzjoni li tkun qed taslilhom. Iġifieri jistgħu jiffukaw fuq it-talba l-informazzjoni ma l-aġenziji ta' intelligence li jibatu l-imsieħba barranin oħrajn u kwistjoni importanti ħafna fil-kuntesta din l-inkjesta hija jekk tistax issir talba għall-imsieħba barranin għall-informazzjoni li s-servizzi ma jkunux jistaw ma setawx jiksbu legalment jew setaw jiksbu biss soġġetti għall-autorizzazzjoni permezz ta' proċess ta' mandat ta' warrant. Irrid ikun hemm verifika ta' kif din l-informazzjoni tiġi evalwata qabel ma tiġi ipproċessata u maħżuna. Barra minn dawn iż-żewġ aspetti għall-informazzjoni, rwol ieħor li għandhom dawn l-entitajiet ta' kontroll u jista' jkollhom huwa r-reviżjoni tal-valwazzjoni eh, tar-riskju li dawn l-aġenziji jihdu fuq livell nazzjonali qabel ma jidħlu għal arranġamenti ta' sħubija. Minn ġdid eżempju tajjeb ta' dan fil-prattika huwa l-eżaminazzjoni estensiva li twetqet mill-entità esperta CCIVD tal-Olanda fil-reviżjoni tematika tal-2009 tal-Kooperazzjoni Internazzjonali tal-Intelligence. Fl-aħħar permettu li ndur issa rekomendazzjonijiet kemm fuq livell nazzjonali u iktar fil-qosor fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tagħna irridu nisqu aktar dwar x'jamlu dawn l-entitajiet nazzjonali u x'jistgħu jagħmlu. Huma għandhom l-ewwel rwol fil-arranġamenti għal kooperazzjoni u għal sorveljanza u li jżguraw li dawn ikunu konformi mal-istat ta' dritt mar-regoli nazzjonali u drittijiet tal-miedem. Dawn l-entitajiet għandhom il-mandat u nittamaw li mbagħad jistgħu eh, jelbu d-diffikultajiet ta' aċċess għall-informazzjoni u anke r f'dan il-kull f'dan il-qasam kollu. Dan tista' tiksbu billi s-saħħa r-rwol tal-kontroll nazzjonali biex iħarsu lejn l-attivitajiet ta' kontroll. Ġifir il-pis jaqa ċaru tont fuq dawn il-leġizlaturi nazzjonali li jagħmlu dan ix-xogħol u jiżguraw li dawn l-entitajiet ta' kontroll li twaqfu qed jaħdmu tajjeb u b'mod partikolari ikunu effettiv f'dan il-qasam ta' eżaminazzjoni tal-kooperazzjoni ta' intelligence. F'dawk il-pajjiżi li ma jkollhomx entitajiet esperti ta' kontroll, jekk il-konklużjoni hija li l-entitajiet parlamentari mhumiex biżejjed effettivi, ovvjament ir-rimedju ovvju għandu jkun li limu huma servizzi fejn marru ħażin, per eżempju l-Belġu, l-Svezja, fir-rigward li jkun hemm entità esperta apposta li tagħmel tajjeb għal dawk l-arranġamenti parlamentari li jkun hemm. Ġifieri bħala sfond, għandek il-kwistjoni dwar l-evalwazzjoni ta' kemm huwa adattat l-arranġament ta' eh, intelligence li jkollok u naħseb li din hija opportunità li nagħmlu dan ix-xogħol. E permettu li issa nsemmi tista' tagħmel leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali u x'ma tistax tagħmel. Pass l qoddim għandu jkun li jkun hemm referenza u kontroll tal-kooperazzjoni internazzjonali fil-liġi domestika fejn dan ma jidirx bħalissa. U dan ifisser numru ta' pajjiżi li tinkludu wkoll ir-Renju Unit fil-fatt. Madanakollu, dan irid isir bir-rikonoxximent li l-liġi domestika għandha il-limiti tagħha ma tistax tagħmel regolamentazzjoni ta' l-imsieħba ta' intelligence per eżempju. U l-iktar li tista' tagħmel huwa li tirregola forsi l-aspetti ta' proċedura dwar kif l-aġenziji domestiċi jitlu fi sħubija ma' aġenziji barranin. U tiżgura li dan isir konformità ma' legalità u bir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem. Pass il-qoddim għal daqstant ikun li nistabilixxu il-kriteri għal dawn il-ftejmiet ta' kooperazzjoni u l-proċeduri li jridu jiġu segwiti. Numru ta' entitajiet irrakmandaw li jkun hemm standards leġislattivi iktar stretti f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni Internazzjonali ta' Panel eminenti ta' ġuristi għamlet dan fl-2009 u anke rapporter speċjali ta' ġnus ma'uda għamel dan ukoll. Hemm referenza wkoll fir-remarki bil-miktub tiegħi ma' mhux nsemmijom issa għal proposta tal-Kummissjoni ta' Venezja fuq dan ukoll. Kif semmejt iktar qabel jista' jkun hemm passiħor il-qoddim li huwa li nirreżistu l-idea li jkun hemm ir-regola ta' tielet parti li din tagħmel bsatem fir-roti għal min jikkontrolla dawn l-aġenziji. Jekk tiġi adottata iktar mod wiesa dawn l-entitajiet ta' kontroll ma jitqisux bħala partijiet terzi u għal daqstant ma jkunx hemm bżonn ta' permess sabiex ikollok aċċess għall-informazzjoni tal-imsieħba. Forsi din hija l-punt ta' tluq li tissopponi li jkun hekk imbagħad is-saħħa il-kontroll mod konsiderevoli. Fl-aħħar, ġala darba servizzi ta' intelligenzi kooperaw ma' l-kontrapartijiet tagħhom f'pajjiżi oħrajn għala min jikontrollhom m'għandux jagħmel l-istess ħaġa. B'dan irrid infisser mdux ikun possibli forsi mhux għall-inkjesti konġunti, naħseb li dan pass wisq il-qoddim għaliex ovvja li jkollok difikultajiet legali li tagħmel dan, imma minn tal-inqas xi forma ta' assistenza reċiproka fejn min qed jikkontrolla l dawn l-aġenziji f'pajjiż partikolari li taħes lejn operazzjonijiet konġunti jew kooperazzjoni konġunta jista' jikkomunika mal-entità ta' kontroll mal-pajjiż liħor konċernat u forsi jkun possibbli li tipproduċi rapporti komplementari li jkunu klassifikati u essenzjali hemmhekk. Dawn huma kollha passi li jistgħu jittieħdu fuq livell nazzjonali. xi ngħidu issa fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea? Jien nixtieq napprova dak l-idea tas-Sur Cameron li l-Parlament Ewropew għandu rwol x'jaqdi biex ikompli jipromuovi laqat ma l-entitajiet nazzjonali ta' kontroll fuq il-livell Ewropew biex ikun hemm skambju tal-aqwa prassi. U forsi mur lilin minn hekk li l-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol x'jaqdi wkoll hawnhekk biex jippromuovi l-standards minimi tiegħu għal prassi tajba għal dawn l-entitajiet ta' kontroll u dejjem jafas fuq ix-xogħol li diġà sar mal-rapporter speċjali tal-ġnus Maquda u l-Kummissjoni ta' Venezja jien inkun xettiku dwar l-idea li din tista' tmur lilin iktar fir-rigward li tevolvi forsi f'xi eh, kontroll konġunt fuq livell Ewropew. Naħseb li hemm diffikultajiet enormi dwar dan it-tip ta' xogħol. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, uh, Professor Lee. I'm wondering if every... Grazie. Ma nafx hekk kulħadd Eh, tisegwi l-kwistjoni tal-regoli ta' tre parti terza f'dettal, forsi dina etturi li ma manniġ nix bizzejiet forsi komprensjoni ta' din ħaġa. Naddu għal Jan Albrecht l ewel Grazzi. Grazzi Mr. Lej illi inti qiegħed magħna tal prezenza tiegħek biex titkellem fuq il-possibilitajiet ta' mekanizmi ta' oversight u u hemm bżonn nerġgħu nirrepetu illi mhijiex importanti biss illi ikun hemm kooperazzjoni bejn dawk li qegħdin jagħmlu l-kontrolli u l-oversight, imma illi huwa obbligu jekk hemm kooperazzjoni bejn eh, servizzi ta' intelligence u skambju ta', ta, ta informazzjoni, allora hemm bżon assolutament neċessarju ta' mekanizmi ta' oversight. U dana iwassalni għal-mistoqsija għal eh, eh, fuq il-kostruzzjoni, aħna edin ġol Unjoni Ewropea, naturalment hemm l-approċ minnaħa tal-Istati membri li jgħidu aħna nikkooperaw fil-sikurtà nazjonali tagħna u niskambjaw l-informazzjoni bejn servizzi ta' intelligence, però nibatu ittri anki lill-Parlament Ewropew aħna ma nikkommentawx fuq E, kwestjonijiet tar sikurta nazzjonali u mhux se niġu hemm biex niġġustifikaw, mhux se naqblu qatt fuq salvagwardi, miżuri, regoli komuni fl-Unjoni Ewropea. Dana ma naħsibx illi mill minn puntu di vista ta' ċirkostanzi kif qed naħdmu aħna fil-Parlament, hemm anki tnaqis tal-kompetenza tal-istati membri li jagħmlu li kollom din libertà totali eh, fuq il-livell ta' sikurtà jekk kif tħu għal kooperazzjoni u ma jkunu qegħdin inaqsu l-kompetenza tagħhom eh, ta' libertà totali eh, fil-sikurtà, anki jekk ma naħsibx li fil-fatt m'għandhom l-ebda limitu. U mbagħad għandi mistoqsi oħra x'ngħid meta namlu din il-skambju ta' informazzjoni bejn is-servizzi ta' intelligence, kif jista' il-Parlament ikollu oversight ġa l-lum? Għalix, huwa diffiċli anke għal parlamenti nazjonali li għamel follow-up tal-iskambju ta' informazzjoni illi servizz wieħed ikun bat u servizz liħor ma jkunx ma jkollux il-permess, ma jkunux il-kompetenza. Però il-parlament liħor, il-servizz e liħor jista' jkontrolla biss tiegħu innifsu, mhux ta', ta dak li għamel iskambju miegħu. Għal da stantu għadġa ovvju li diġa bil-qafas attuali minnajr ma nbidlu lebda regoli minnajr ma eh, eh, inneħu l ideat li ġali għanna fuq l-oversight, eccetera, kif jistaw il-parlamenti nazjonali jamlu follow-up tal eh, eh, ta', ta, ta dawn is-sitwazzjonijiet bl-istruttura attuali. Risposta. Iva, inti tkellimt fuq eh, żewġ diffikultajiet reali fil fat Jena fl-aħar ma narax li l-Parlament għandu rwol biex ikollu dan il-oversight konġunta jiena ma naħsibx. Però ħafna minn dawn il ftajim għal skambju ta' informazzjoni huma bilaterali u kultant anki multilaterali u hemm gruppi ta' pajjiżi li jagħmlu din il-prassi. U mbagħad fuq it-tieni punt. Iva, naturalment, il-parlamenti nazzjonali jistaw jaraw biss dak illi s-servizzi tagħhom qegħdin jamlu u jamlu su, jamlu oversight ta' dan u dawn il-parlamenti forsi mumiex l-aħjar strument hawnhekk l-aħjar għal biex jaċedu dan it-tip ta' informazzjoni b'mod realistiku. Il-entitajiet esperti fil-fat għandhom aċċess dirett għall-informazzjoni li għandhom l-aġenziji u biex jikkontrollawa il-ruol tal-komitati tal-parlamentari huma li jitolbu jew evidenza dokumentarja uh, minnaħa ta' uffiċjali. Għal stant l-esperti f'ħafna pajjiżi ġa per eżempju fil-Belġu u anki fin-Norveġa għandhom iktar aċċess eh, minn dawn il-attivitajiet ta' kooperazzjoni milli jista' jkollhom il-Parlamenti Nazzjonali. Esana Cornelia Herz li għana mir rapporteurs grazzi. <clears throat> Tleta affarijiet laqtuni. L-ewwel waħda, minn dak li inti qatt u minn dak li smajt anki minn l-esperti ta' qabel, jolqotni l fatt kif eh, il- il-Her and the Eagle, illi hija storja eh, illi eh, kulħadd jaf il-Ġermanja, l-wieħed qed jiġri wara l-oħra dawn l-annimali. U s-servizzi segreti bil-abilità teknika tagħhom diġà qegħdin qudiem. U bħala entità ta' oversight u diffiċli li jasal għal livelli li hemm bżonn bħala eh, bħala teknika, teknoloġija biex ikollu effettività. U din hija problema li nimmaġna Isseħ kull imkien, forsi mux se jkun possibli li wieħed jagħmel oversight eh, b'mod ċira tal-servizzi eh, segreti. U għat u kol ħagħuħra li jina nista naqbel maħħa, li għanti għat li jem bżon ta' entitajiet esperti bħala integrazzjoni tal-dawk parlamentari. Inti kif tara tarom min għandhom jinkludu dawn il-entitajiet ta' esperti? Kif għandhom jaħdmu mbagħad f'kooperazzjoni mal-oversight parlamentari fl-opinjoni tiegħek? U tliet punt, Aħna Aħna tkellimna fuq l-intsen. Fuq il da fuq fuq kif għandhom jimxu dan kif għandhom jikkooperaw ma, ma l-intsen uh, eh, dan u l-kumitat ta, ta' intelligence uh, tal-Unjoni Ewropea. Iva napprezza il-kommenti tiegħek fuq il-komplessità ta' dak li għandu jiġi eh, eh, fuq ix għanna namlu l-oversight bħala u dawk li jistaw jamlu dawn l-entitajiet ta' oversight jistaw jużaw esperti esterni f'ħafna drabi fuq kustjoni tipiċi u u anki l-whistleblowers jistaw ikun importanti f'dawn il mm, dan il-kas. il fuq dak li għandu xaqsam ma' kif għandhom, minn għandhom jinkludu dawn il-entitajiet eh, ta' esperti, naħseb illi aħna għanna bżon ta' entitajiet li ma jkunux politiċi u illi ikollhom biżejjed abilità teknika u legali u li kallhom biżejjed personal biex ikunu jistaw eh, iwettqu din l-oversight Eh, entità modell li kun ta', eh, ta, ta, ta politiċi, statisti, eh, ex statisti mux bizzej, E bżonn anki ta' esperjenza teknika biex ikunu jistaw jamlu oversight effettiva f'dan b'dan il-mod b'mod effettiv. Fuq dak li għandu xasam mal-int sen, E, e, e, jena minix Ewropew. Nista nifem illi jista jkun hemm valur biex insen jassisti dawn l-entitajiet ta' supervizjoni b'xi mod jekk jidħol fil-kompetenzi tagħha. Grazzi, Birgitta. Grazzi ħafna. Anki jiena se nitkellem bil ġermaniż jiena minix żgura jekk fin, jekk ma fintekx sew. Inti qabel għadt illi il-leġislaturi xi kultant mhux dejjem ikollhom komprensjoni ċara tal tal-estensjoni tal-ġbir tad-data ta' dawn l-aġenziji. Jekk dawn m'għandhomx idea ta' kemm E, entità, kemm kem informazzjoni qed jinġabru, ma kif se kif se jagħmlu l-kontrolli għax m'għandhom l-ebda idea ta' dak li qed jiġi miġbur għal daqstant ma jistgħux u mbagħad kontrolli li jaħdmu sew. Aħna għal daqstant dejjem qegħdin niġru biex e, biex biex nilħu livell. U mbagħad mistaqsi oħra. Aħna e, qed nitkellmu hawnhekk fuq il-ħidma tal-servizzi segreti illi normalment e, jiġbru dejta barra minn pajjiżi tagħhom stess. Fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea hemm liġijiet unifikati fuq min huwa responsabbli għal dawn l-iskambi bejn is-servizzi differenti biex jiġbru d-dejta jew biex iwaqfu li d-dejta tinġabar? U mbagħad għandi mistaqsi oħra. Jiena dejjem nħossni sorpriża meta il-politiċi jgħidu li jiena minix sorpriż li qed jittapjaw li il-konversazzjoni tiegħi Eh, eh, eh, Il-problema hija il-membri parlamentari għandu bżonni kollom il-possibilità li għamlu konverzazzjonijiet konfidenziali Kif nistaw? Kif nistaw? Kif nistaw naslu għal biex ikollna konverzazzjonijiet konfidenziali minn ma jkollhom il dubju jew il suspetti li qed jiġu tapjati? Grazie. Fuq il-kwistjoni tal-estensjoni tal-data u kif tista' issir l-oversight effettiva. Naħseb li hemm żewġ affarijiet li nista' ngħid jiena. Waħda hija ħaġa negattiva illi hija li xi pajjiżi u jiena qed naħseb fuq ir-Renju Unit u naħseb li anke oħrajn, hemm liġijiet li ġew infastlin b'mod oskur, b'mod apposta biex biex ikunu diffiċli biex wieħed jifhem u li jkollu stampa ċara ta' li qed jiġri. Wieħed irid tisegwi definizzjonijiet mod attent ħafna biex jifhem eżattament il-bażi ta' ċerti forum ta' surveillance. U dana anki wasanni għal biex niddubita Eh, fuq il fat li legislaturi leġislaturi kienu verament konxi għal dak li fuq dak li kienu qegħdin jagħmlu eh, meta nqisu għal ċerti affarijiet li saru anki f'pajjiżi oħrajn. Jien naħseb li fejn ikun hemm oversight effettiva, in-nies li għamlu l-oversight għandhom fiduċa fil- hemm fiduċa bejn il-servizzi e, e, e u l-oversight. Pero pero ma nafx kem jista' jingħad da b'mod publiku. Fuq il-kwistjoni tal-liġijiet illi iwaqfu illi għamlu prevenzjoni tal-ġbir tal-data, Jina ma nafx kollox imma dawk li naf li jeżistu huma li kunem hemm limitazzjonijiet fuq ġbir tad-data. Per eżempju, fil-Stati Uniti, imma eh, anki postijiet oħra, hemm ċerti regoli eh, li applikaw fuq il-data li jistaw jiġu miġbura. U din hija l-forma prinċipali ta' limitazzjoni li jiena nafuqa. Fuq id-diskussjonijiet konfidenzjali tal- nis politiċi. Jena iktar tinkwetani e sorvelenza ta' massa o mux tant dik tal-personi politiċi. Però ċert hemm ċerti pajjiżi li għandhom regoli e, u prassi informali tal-anqas, e, per eżempju e, l-MPs ma, jistawx, ma mumiex soġġetti għal dan it-tip ta' kontroll fil-Renju Unit eh, però dina miex liġi, miex parti mill-liġi, miex inkluza fil-liġi. Professor, et neċekja jek emxi eh, kollegi li jixtiequ jirġaw jamlu mistoqsija oħra jew kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu. Le ma tistax eh, tagħmel mistoqsija ġdina ija. hija għal membri biss din il-parti. Tista tistenna ftit ieħor u mbagħad tkun tista' titkellem. Dan għal mod eh, kif taħdem il-ismiħ. Għanna tixtieq tagħmel mistoqsija? Iva. Jiena nifhem fl-approċċ tiegħi tiegħek illi korp speċjalizzat jista' jkun iktar effiċenti fil- eżerċizzju ta' dan il-kontroll tas servizz segret. Imma jena nħares li l-esperienza tana li għanna fil-protezzjoni ta' data f'pajizi Ewropej, aħna fil-Portugal, pajizi. Aħna għanna eh, esperti kwalifikati, maħturin mill-parlament, ħafna minnom. U ħafna drabi dawn intaw ma situazzjonijiet illi rabu, sabu illi sabu ċirkostanzi li kienu kontra liġi u, u, u protestaw, però ma ġara xej, użaw il-kanali normali tagħhom, l-unika ħaġa li ġara hija illi xħut minn dawn il-membri individuali id deċedew jiġu lejna membri tal-parlament illi għandhom interess u ġabu din l-informazzjoni un batti jaffidejna ħafna drabi u diffiċli għax u ma jafx u mux prezenti imma mbagħad fl ħar mill ħar Wieħed qed jirbaħ xi ħaġa billi ma jinvolvix il-parlamentari u li tihom responsabilità li jkunu membri f'dawn il-entitajiet eh, eh, eh, anke jekk ikunu mbagħad integrati minn u mejjuna minn esperti kwalifikati. Jiena ma konx qed ngħid li l-entitajiet esperti għandhom għandhom ikunu kolom kollox fidejhom, imma jien naħseb illi il-risposta il risposta tal-mistoqsija tiegħek hija li għandu jkun hemm rabtiet importanti bejn eh, l-esperti li għandhom il-kapacità jagħmlu eh, l-inkjesta tagħhom u anki eh, il-parlamentari li għandhom l-awtorità. Imma mhux jew wieħed jew liħor. F'ċerti pajjiżi għandhom il-parti waħda minn din is-soluzzjoni u pajjiżi oħrajn għandhom il-parti l-oħra. Issur, bedfa di dispjaċini ma mhux biex ma nkunx edukat. Eh, imma eh, eh, fil smih ta' parlamentari kunu membri tal-parlament bis li jistaw jamlu mistoqsijiet. Grazzi, President. <laughs> Eh, Jena nista' nagħti risposta, mhux ta' nagħti risposta għal mistoqsija tiegħi stess, u President jgħidlu meta tiġi hawn dejn kumbant kun titkellem. Enti, e, Aħna, grazzi ħafna, eh, sur li, il kontribuzjoni eh, il tijak hija importanti ħafna lina u nirringrazzjaw tal-prezenza tijak. Issa, eh, kollegi, għanna bizzejiet ħin u dimna. Eh, eh, il-persuni li sejt kemmu sa fis-sessjoni li u ma' prezenti u naddu direttament għal sessjoni li miss. Weħetu għal David Bigford u l ohra liħor huwa Gus Hussein. E, u nistirinom jiġu eh, biex jihdu il-mikrofonu. Colleagues, if you want to take your uh, places, we can get started. Ħodu postkom ħan nibdew bil uh, sessjon li mis. Ma nista naddu għal eh, sessjoni li mis. Parti li mis ta' sessjoni tlita li hija situazzjoni fir renju Unit u hija eh, interessanti li nagħmlu għallum fir renju Unit għall-ewwel darba il-Parlament tal-House of Commons u l-Komitat tal-Oversight tiegħu qed jagħmel intervista tal-kapiet tal-MI5, MI6 u GCHQ. Eh, u dan huwa <laughs> interessanti li dan qed iseħħ fl-istess moment li qed nagħmlu din il dan ismih llum, hija koincidenza. Eh, aħna ma m'għamilniex apposta <laughs> di, imma hija interessanti li qed istil fl-istess ħin. U eh, ma nafx hekk is-sitwazzjoni fir-Renju Uniti hija interessanti tinteressa l-ħafna nis. Però u interessanti eh, biex namlu dan għanna lil David Bigfoot il huwa ex direttur legali tal- Aġenziji ta' sikurta u ta' Intelligence MI5 u MI6, un bat waraj għanna sur eh, Gas Hossein illi huwa direttur eżekutiv ta' Privacy International. Mela l-ewwel nisimgħu il-preżentazzjoni ta' ta' Sur Bigford. Inti ħatħalli xi dokumentazzjoni għal membri? Iva, il-diskors il ta' Sur Bigfoot sejġi mqassam. Mela nistgħu ngħaddu direttament għal klim ta' Sur Bigfoot. Grazzi. Grazzi, tal-li stilintun illum. lum ħaġa li jena toġobni ħafna nara li l-kapijiet tal aġenzijiet ta' Intelligenza fl renjunit qed jiġu Eh, sottoposti għal smih publikament f'komitat parlamentari li ħaġa li ili nisten nitloba. U dana, infatti, eh, minn mindu saret il-leġizlazzjoni eh, biex nwaqfu dawn l-aġenziji ta' ġent hija interessanti. Issa jek dana u ix imħabba perċessjoni u realtà ma milx importanza. E, waħda mir realtajiet hija li dawn il-setat huma regolamentati bil-leġislazzjoni, ċoe regolamentazzjoni tal-liġi e, e, tal-2000 fuq il-kodiċ ta' kondotta li tkellmet fuq l-autorizzazzjoni non ġudizzjarja eżekutiva għal sorveljanza moħbija. Realtà oħra li fl-2010 il komissjoni Ewropea Drittijiet tal-Bnedmin tal bnidmin tal bnedmin Eh, sabet illi il-dispozizjoni ta' din il-leġislazzjoni eh, eh, irrispettat il-konvenzjoni fil-kas Kennedy kontra Renju Unit, għabbażi ta' ġurisdizzjoni estensiva tal-Tribunal ta' Setat Investigatorji biex wieħed jisma il-tilwim u l-interċettazzjoni illegali. U dana qed jirrispondi għal-mistoqsija tal-professor li li tkellem fuq il-komplessitajiet tal-leġislazzjoni. Ma ġitx <laughs> ġiet approvata dina mill-Kummissjoni Ewropea tal-Drittijiet tal-Bnidem. Id-deċiżjoni Kennedy hija marbuta mal-kas tal-ICHR li jisima klas kontra l germania tal-1978 fejn l-oversight ġudizzjarju ta' sorveljanza moħbija eh, ġiet eh, ġiet konsiderata l-bazi tal-compliance tal-ICHR Allura, għastant, wieħed jista' jgħid illi il-nuqqas ta' soddisfazzjon tal pubblico hija basata fuq il-perċezzjoni. Però dana jinjora il-komprensjoni tal-pubbliku tal-, pubblico eh, tal tal-prinċipi bażiċi tal-bilanċ ta' drittijiet bejnietom kif hu espress fil-klas, ċoħe li il-setà ta' sorveljanza segreta ta' ċittadini eh, eh, huma tollerabbli bis biss jekk huma strettament neċessari għal protezzjoni tal-istituzzjoni demokratiċi. Issa, fil-kwistjoni, fil-ċirkostanzi ta' kriminalità organizzata u ta' terrorizmu, eh, sa' kemm il-ministri eh, għadhom eh, jautorizzaw l-aġenziji biex jagħmlu dan il-sorveljanza elettronika, il publiku jemmen illi hemm relazzjoni sbaljata bejnietom u għal dastant eh, jagħmlu ħafna dubbi jekk dan huwa reġim tolerabbli eh, f'kas ta' demokrazija u din xetteċizmu dejjem sejra l-ar eh, fil-proposta tar renju Unit eh, fil-liġi eh, tal-Communications Data illi l-Aġenziji ta' Intelligence stess jikkontrollaw data mining ta' dawn il-data ta' communications data. Dan huwa livell wieħed. Fuq livell ieħor, il-operazzjonijiet ta' kontraterrorizmu mhumiex biss parti mill-rimet tal-aġenziji hemm il forzar tal-liġi, dwana, l-immigrazzjoni u anki aġenziji oħrajn. U jistaw anki jautorizzaw is-sorveljanza mingħajr però autorità ġudizzjarja. Dawn l-aġenziji kollha huma taħt pressjoni biex iżommu il-pubbliku uh, sikur U l-ministri dan jafuħ u anki huma stess eh, edin taħt pressjoni. U taħt l-impressjoni li l-ministri mhux biss jagħmlu l-policy għall-estensjoni tal-din is-sorveljanza moħbija, ma jagħmlu deċiżjoni anki fuq il-sorveljanza intruziva ta' kuljum. L-applikazzjoni ta' din is-sorveljanza moħbija limitata għal dan l-iskop biss. Imma Din hija parti biss ta' operazzjonijiet kontra eh, terroristi sospetti u kriminalità organizzata. Eh, informazzjoni oħra qed tinġabar b'mezzi oħrajn u xuħut minna hija sensittiva anki eh, u toħloq din dilemma ta' min jista' ikun jaf biha. Dan dawn il-pressjonijiet akkumulati għandhom għandhom impatt fuq il-bilanċ bejn neċessità u proporzjonalità Eh, fuq l-autoritajiet u anki fuq il-ministri. Fil-kas tal kazu klas F-1978, il-numru ta' kazi ta' sorveganza ma kienux ħafna. Però il-kas eh, ta' Kennedy eh, ikkonsidra li ikun hemm tapping ta' individwu li ġi akkużat mill ta' taqtil. L-accettazzjoni ta' dawn il-każijiet miex relevanti l-lum meta il- Eh, e sorveljanza li tinkludi data mining u profiling issir fuq skala ħafna iktar wiesa u f'ċirkostanzi anki tal-ġlida kontra il-terrorizmu internazzjonali u il-kriminalità organizzata. Il-qorti eh, fil deċiżjoni eh, klas ah, għalet illi fil-kamp fejn l-abus huwa daqshekk faċli Eh, jista' jkollu eh, konsegwenzi eh, ta' dannu għas-soċjetà. Huwa um, huwa aħna nixtiequ illi dan nħalwa fidejn l-imħallef. Mod partikolari l qorti qalet illi Id-drstat ta' dritt jimplika li l-interferenza minnaħat tal-autoritajiet eżekutivi għandha tkun soġġetta għal kontroll effettiv kontroll ġudizzjarju illi jagħti l-aħjar garanzija ta' indipendenza, imparzjalità u proċedura xirqa. Fl-opinjoni tiegħi u dan għattu ħafna drabien, il-estenzjoni ta' sorveljanza moħbija l-lum u l-pressjonijiet tal-autorizzazzjoni tagħha mod partikolari fuq il-balanċa u fuq l-ekwilibrio, l-bilanċ ta' neċessità u proporzjonalità tajdinna li l-prinċipju eh, fi klas ta' autorizzazzjoni ġudizzjara illum għandha tiġi applikata. Il-gvern għandu joħroġ minn din l-ekwazzjoni u jħalli l-autorizzazzjoni ta' dawn il-metodi intrużivi fidejn il- eh, fiden l autorità ġudizzjarji. U dan jfisser illi dawn għandhom isiru minn agenziji illi u illi jitħlu taħt l-autorità ġudizzjarja biex jagħmlu intercettazzjoni telefonika, komunikazzjoni elettroniċi, eccetera Din il-proċedura mhux biss tnaqqas ir-riskju ta' perċezzjoni ta' kollużjoni, imma tneħħi anki eh, l-eżekutif minn dawn id-deċiżjonijiet. U t-rispetta anki l-obbligi tal-istati skont l-ICHR. Il-gvernijiet jistaw jgħidu li dana mhuwiex neċessarju għaliex eh, għaxem bizzejiet kontroll fuq l-aġenziji ta' intelligence Illum il-Parlament fir-Renju Unit huma responsabbli u llum qed naraw eżempju kif dan jaħdem. Però kemm din l-oversight, kif ukoll l-oversight tal-Tribunal e, huwa e, fa ex post facto u ma jistax ikun sostitut ta' autorità ġudizzjarja indipendenti. Il-gvern jista' anki jgħid li l-Istati Uniti E, jista jindika fejn l-Istat fl-Istati Uniti l-imħalfin japprovaw din is-sorveljanza. Dana jinjora l-fat illi il-President Bush qabes il-rati tal-fajza fil-ġlida kontra terrorizmu u il-liġi e, tal-emendi tal-fajza tal-2008 naqqas il-setat e, tal-fajza bil-tat Eh, autorità l-eżekutiv. Qabel dan, il-rati tal-fajza kienu edin joperaw b'suċess. Hemm ukoll punt importanti illi jekk jgħatu uh, eh, autorità ġudizzjarja l-intercettazzjoni telefonika u elettronika f'Renju Unit, il-rifjut attuali tal-gvern Ingliż biex jagħmlu din l-eċċettazzjoni eh, bħala evidenza biex jaċċettaw bħala evidenza kienet tkun ma kienet tkun pozittiva. E dan il-kunċett eh, mhuwiex ġdid fis-sistema Franċiż legali eh, imħallef eh, għandu supervizjoni fuq dawn operazzjonijiet moħbija u jidetermina anki il-bilanċi bejn il-drittijiet legali u ċivili u dana inkludi s sorveljanza moħbija u f'dan il-kas id-deċizjoni 2005 532 eh, DC ta' 19 ta' jannar 2006 tatina ħafna informazzjonijiet. Il-pressjonijiet illi japplikaw il-ministri ma' eżam ma' jizistux fil-kas tal-imħalfin. U eh, jista' jżomm il-bilanċ bejn il-neċessità u proporzjonalità mingħajr mandu responsabilità politika ta' protezzjoni. Però eh, fl-istess ħin l-imħallef jara l-operazzjoni kollha kammi u jagħmel deċiżjonijiet billi zonf moħu sfond totali. Jiena ħdimt b'dan is-sistema fi Franza u rajt eh, illi eh, rajt illi dawn il-bilanċi eh, ġew aċċertati. eżempju ieħor estrem huwa illi mhux mhux bħalma jiġri fir Unit, l-inċertezza fl-evidenza tiġi trattata kif timxi kif jimxi l-każ U dan jnaqqas il-riskju illi jisiru zbalji. Dan il-sistema nixtieq li jkun jeżisti fil-operazzjonijiet kollha tal- tar-Renju Unit, kemm ta' intelligence kif ukoll ta' nfurzar tal-liġi. jena m'għandi ebda dubju li sistema tal-imħallef jgħati l-aħjar Eh, l-aħjar ċertezza għal pubbliku illi il-privazija, il-privacy tagħhom tiġi rispettata minn naħa ta' supervizjoni indipendenti non politika. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għaddu l kelma mill-ewwel is Gas Hussein li huwa id-direttur eżekuttiv tal-Privacy International. U fil-files tagħkom tistgħu sibu Eh, il-prinċipji sa l-applikazzjoni ta' ġustijiet tal-bniedem l sorveljanza komunikazzjoni ġbir 13 il prinċipi internazzjonali li ġew sottomessi għal konsiderazzjoni tagħna propju minnant il-Privacy International f'11 ta' Ottubru. Isur Hussein, Warna nofsinar tajb, u unura li li jgħataw ma dawn il-kellima verament importanti li kellna l-lum nofsinar u l-mistoqsijiet importanti li aħna diġar ċivejna Jena nixtieq nibda billi ngħid l-importanza tal-presentazzjoni ta' Sir Bigfoot. Fir-Renju Unit il eh, mandati għadhom rridu ġustifikazzjoni minn il-politiċi waħna inna niprovaw naħdmu biex nbidluha u l-istabiliment politiku eh, qed jiġġilida di li daħal l-awtorizzazzjoni ġurisdizzjarja mela ħaniħu spunt minn fej spiċċa sur Bigford billi kemm wessa kif ukoll nidħol fl-ispeċifiċitajiet ta' dawn il-kwistjonijiet. Jiena nixtieq niddiskuti l-supervizjoni iżda jekk kull ma nagħmlu f'din l-inizjattiva kollha kemm hija li insewu is-sorveljanza biex ngħidu hekk, inkunu fallejna li nagħmlu dak li huwa meħtieġ biex insolvu l-problema. Il-problema mhijiex problema ta' sorveljanza hija problema ta' eh, stat ta' dritt. Mela, jien għandi tlet punti li nixtieq inqajjem l-ewwel net. Ejju niftakru eh, dwar il-programmi li qegħdin nitkellmu fuqhom Dalodu intom smajtu dwar il-program ta' sorveljanza tal-massa li seħ tempora li jiġbor eh, informazzjoni minn cables ta' taħt il-bahar li għaddu minnom, għaddu minn madwar id-dinja. U l-istoria tal-ġimma li għaddiet fejn GCHQ ġew implikati fil program ta' ġbir ta' data vasta minn Google u Yahoo Iġbi qed jieħdu kemm jista' jkun data billi attakkaw. Iva huwa attakk ejja nsejħulu hekk il-cables li eh, jiġu mikrija minn dawn il-kumpaniji. Mela, dak huwa l-ewwel tip ta' programm. It-tieni tip ta' programm huwa l-isfruttar tal-magni apparati u networks. U għal darboħra dan ukoll huwa iżjed viċin ta' attak minn aċċess Eh, legali huwa il-possibilità li wieħed jaqbad apparat u jdawru kontra l-utent jew l-istess b'network li jdawru kontra l-utent. Ġbiri, intom smajtu kellima ta' qabli li tkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet. It-tielet tip ta' program ta' sorveljanza huwa dak tal-isfruttar ta' protokolli ta' sigurtà u livelli u kol ta' sigurtà. U jina għalija dan u għalizjet wieħed li bezzani għax dan ħajib għaddej anka wara li nbidlu l-liġijiet Iġifiri l-NSA u l-GCHQ eh, babsu l-protokolli. U ma kienu edin jiffinanzjaw u jamlu jinfluenzar b'mod mistur e, eh, fid-dizinji tal-prodotti tal-kumpaniji. U din hija il-bot ħafna mill e, sorveljanza legali Għawek, et jiġu minati il-protokolli ta' sigurta li jintużaw mill-kumpanji ewleni madwar id-dinja u fl-imkien dawn il-programmi edin jikkompromettu il-sissin ta' sistemi li nserħu fuqhom għal eh, ħajjiet u lajxin personali, professjonali u kummerċali tagħna u għalhekk il-bira Tim berners attakka dawn il-programmi partikolari u għal li huma eh, tal-mistħija kif ukoll e, ħaġa bis-sens Dak li qed nippruvaw nagħmlu aħna international, nifokaw fuq l-Renju Unit, li ħaġa li provajna nagħmlu huwa li nagħmlu azzjoni legali kontra il-gvern fil-kooperazzjoni fil-programm PRISM iżda wkoll dwar il-programm Tempora. Aħna provajna nsaqsu mistoqsija sempliċi fuq liema bażi legali qed opera din. Aħna fittixna Aħna konsultajna ħut mill-aħjar avukati fil-pajis biex nipruvaw nifmu li ma liġi tippermetti l-GCHQ u l-gvern li jagħmlu dak li qegħdin jagħmlu. Għalhekk aħna prezentajna każ. Iżda sfortunatament kena naddu mill-Tribunal tal-Seta ta' Investigazzjoni li huwa orti speċjali u sigrita. U ħafna drabi iżom mal-gvern, jek mux dejjem iżom mal-gvern, u meta najdu eh, li intqal jina isni għet nagħmel eh, affarijiet negattivi għal qed ngħid xi ħaġa kontra l-qorti ma dini ħaġa l ta' GCHQ nifissa. It-tieni azzjoni għamil din il-ġimgħa stess fuq il-kwistjoni ta' tempora iżda b'mod partikolari ir-rabtiet li għandhom mal-kumpaniji. Kien hemm ħafna enfasi fuq il-kumpaniji involuti fil-programm PRISM iżda irridu nagħtu attenzjoni wkoll Eh, l-dawk il kumpanji li huma involuti fil-programmi ta' interċettazzjoni tal-cables ta' taħt il-bahar. L-OECD taħdem biex tifoka fuq kif il kumpanniji iżommu u jirrispettaw l-obbligi ta' drittijiet tal-bniedem għalhekk aħna ippreżentajna it-tri mal-OECD fuq BT, Verizon UK, Vodafone Cable, Level 3 u Viatel dawn kienu kollha involuti f'dan il-programm. U aħna ppreżentajna dawn l-itri biex insaqsu lil dawn il kumpanniji meta ġew mistaqsija minn GCHQ biex jingħataw aċċess għal cables ta' taħt il-bahar tagħhom. X'għamlu dak il-moment? E, Irriżistew, talbu l-bażi legali, e, mxew skont il-drittijiet legali tagħhom u mod aktar importanti, xinu ma l-politiki tagħhom meta jirċievu talba minn xi gvern madwar id-dinja biex jingħata aċċess għal data li mhijiex data tagħhom ma sempliciment kondotti ta' data ta' ħaddieħor. Probabbilment e, Google ikollu konta level 3 għaliex U ma l-inqas li jużaw service ta' Google madwar dinja. Issa jgħan lura għal-kwistjoni ta' segretezza u supervizjoni. Aħna dak li rajna fil-Renju Unit u anka f'pajjiżi oħra, miex biss il-kwistjoni ta' supervizjoni mill-kumitati tal-Parlament, ma il-Parlament xi jista' jkun jaf Aġenziji ta' intelligence u ta' sigurtà għandhom monopolju fuq il-larfin, fuq dak li qegħdin jagħmlu huma. Palma qal eh, rappreżentant tal-Kungress fl-Istati Uniti meta kien hemm dawn il-mistoqsijiet eh, għal eh, għall-aġenziji ta' sigurtà hija logħba tal-20 mistoqsija ma tafx ħataqbad tistaqsi ħadd ma kien ħajsaqsi isma' intom ikkompromettejtu il-protokoll tas sigurtà, ħadd ma kien jistaqsi il-mistoqsija l-direttur ta' aġenzija. Fil-fatt il-leġislazzjoni qiegħda nfassla b'tali mod li l-Parlament m'għandu ebda supervizjoni. Per eżempju, Il-lat tal-telekomunikazzjonijiet tal-1984 jipermetti l-Segretarju tal-Istat li jitlob kumpanija li tipprovdi telekomunikazzjonijiet biex jikkonformaw eh, ma' ordni u dik l-ordni tkun kwalunkwe ħaġa u dawk l-ordnijiet Eh, l-segretarju tal-istat jista' jiddeċidi li ma jippreżentomx qudiem il-Parlament, jiġifieri il-Parlament qas biss ikun jaf. U din hija xi ħaġa li reġgħet ġrat fil-2000, fis-sena 2000 taħt regolament tal-qatt tas-seta ta' investigazzjoni fejn il-Parlament ma jkunx jaf. U riċentement bħalma qal is-Sur Bigford fuq il- eh, Communications Data Bill daħal fl-2012 għek l-idea dar-boħra kienet li il-gvern jista jordna kwalunkwe fornitur ta' servizz tal-internet fir-Renju Unit biex jibda jiġbor metadata ta' kwalunkwe utent ta' kwalunkwe servizz li huwa barra mill-Renju Unit u qatt m'għandu għalfejn jafżal il-Parlament. Iġbir dawn il-biċċi ta' leġislazzjoni kollha kemm huma. Bażikament huma eh, check void li jina taw fidejn l-Aġenzija ta' Intelligence u anka l-Pulizija nistaw najdu sa' ċertu punt biex jagħmlu sorveljanza mingħajr il-Parlament qatt tikun marraf dwar dawn il-fatti, ġifieri li hemm sirtu sorveljanza li għaddejja għasupora li hija possibbli. Għalhekk irridu nistaqsu il-Parlament. Sta jiġi mistenni li jifhem E, fejn tasal din is-sorveljanza jistgħu jistennew li jkun jafu anka x'mistoqsijiet għandhom isaqsu Għalek forsi mhix sorpriża li partikolarment fl-Istati Uniti Renju Unit il-Kumitat ta' Supervizjoni tal-Intelligence ħafna drabi jispiċċaw huma dawk li qegħdin immexxu qudiem qed eh, jappoġġaw l-Aġenziji tal-Intelligence U forsi din narawa l-aħjar mod fil-fat li l ġemal li għaddit kien hemm dibattitu fil-dar fil- um, fil-House of Commons u kien hemm lik li qabel l-svelar ta' Snowden Il-Kumitat tal-Intelligence u ta' eh, tas sigurta qatt ma kien iddiskuta il-programm PRISM kien biss wara l svelar Għas kienu jafu li kellu missaqsu, isma il-gvern jista' jaċċedi li kittib ta' informazzjoni ta' Google ta' Microsoft ma kienu jafu ma, ma, ma saqsewx u kien biss wasal Snowden li kien jafu li jistgħu saqsu l-direttur tal-GCHQ fuq dan. U b'mod eh, simili, ex membru tal-Parlamentu u membru tal-Kunsil eh, ta' Sigurtà, reċentement fil-Guardian kiteb li fissentej eh, li kien membru ta' dan il-kumitat qatt ma kien ġi diskuss it-tempora, il-programm tempora, qed nitkellem fuq livell ta' kabinet, mhux il-mijiet li huma rappreżentanti u membri tal-Parlament, aħna qed nitkellmu fuq l-eżekuttiv, aqas hemmhekk ma ġi diskuss il-programm tempora. U jekk taħsbu dwar il- eh, il-lat tal-data tal-komunikazzjonijiet li konna tinsemmu qabel, għawek għanna eżempju ta' kif il-parlament fil-fat ġi maqbus mod attiv. Fl-2008 il-gvern kien ippropona eh, li kunem dan l-att din il-liġi fuq il-data eh, ta' komunikazzjonijiet li l-informazzjoni kollha tinġabar e, f'database waħda u din ġiet ikkonsidrata bħala mhux aċċettabbli u l-politika twaqqat għal ħsibna aħna Dan il-din liġi reġaġiet introdotta fl-2012 ma kellix din il-database ċentralizzata u l-Parlament kellhom dibattitu eh, avvanzat ħafna fuq li wieħed jagħmel din it-tip ta' sorveljanza fuq il-metadata iżda din il-database kienet teżisti fil-fatt u kienet mal-GCHQ imbniet fl-2012 anka wara li l-Parlament kien irrifjuta l-issir. Biex nikkonkludi billi nitkellem fuq kif nistgħu nimxu il-qudiem. Palma spiega sur Bigford uh, qabli li hemm bżonn indaħlu ċertu salvigwardji fil-proċeduri tagħna, jiena ngħid li għandna bżonn introduċu l-istat ta' dritt. Dawn l-aġenziji ta' intelligence ilhom wis joperaw mingħajr biżejjed kontrolli u aħna qed naraw x'jiġri meta ma hemmx dawn il-kontrolli. Għalhekk jiena naħseb li eh, iż-żmien għal reviżjoni ta' supervizjoni għadda aħna għanna bżon nerġaw nizaminaw fid-dettal il-liġijiet, rridu naħsbu x'inhuma il-prinċipji wara kif nistgħu nħarsu id-drittijiet ta' bniedem f'din l-era moderna ta' sorveljanza komunikazzjonijiet. L-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili kif ukoll esperti minn madwar id-dinja nġabru f'din l-aħħar sena biex jieħdmu fuq dawn il-prinċipji ta' kif wieħed jista' jagħmel sorveljanza tal komunikazzjonijiet skont il-prinċipji tad drittijiet tal bniedem U intom fil il tajtu kopja ta' dawn il-13 il-prinċipju, ix-xar li għadda il-Prim Ministru tal-Svezja kien semma dan il-punt u appoġġa bżon dibattitu ġdid Il-proposta tagħna hija modesta iżda ħadpoġġi sorveljanza fuq eh, pożizzjoni aktar b'saħħita f'soċjetà demokratika l prinċipi inkludu rekwiżit li jrid ikun hemm liġi ċara li tippermetti gverna sorveljanza ma tistax tikol tagħmel diskriminazzjoni. Irid ikun hemm eh, mira leġittima għas-sorveljanza u mhux sempliċiment ngħidu s-sigurtà nazzjonali jew inkella eh, il-benessri ekonomiku. Is-sorveljanza trid tkun neċessarja, l-interferenzi irridu jkunu proporzjonati. Hemm bżonn ta' autorizzazzjoni ġudizzjarja u il-ġustizja proċedurali tista' tiġi stabilita billi wieħed jassigura li ma jkunx hemm ftehimiet sigreti tal-qsim tad-dejta. Irridu nkunu trasparenti dwar l-użu u l-ambitu ta' sorveljanza u notifika ta' individwu li qed jiġi sorveljat. Is-sistemi tagħna rridu jkunu sikuri mingħajr ma nippruvaw noħolqu djufijiet għal sfruttament permezz ta' eh, backdoors, pereżempju, dawn huma kollha elementi ta' liġijiet fl-Unjoni Ewropea huma parti minn ġurisprudenza sorveljanza tal-komunikazzjonijiet. Ġvir dawn il-prinċipi jerġaw ipoġġuna fit-triq ta' soċjetà tal-liġijiet u regoli. U dan huwa fil-kuntest ta' dawn il-prinċipi li jista' jkollna konverzazzjoni fuq is-sorveljanza. Għanna nistgħu ndaħlu għalla darba nkunu erġajna daħħalna l-istat ta' dritt. Il-supervizjoni ħazzom il-stat ta' dritt u mhux palma tagħmel issa ta' tagħmel dan ir-rwol ta' oppaġġatur nazjonali ta' sorveljanza. Grazzi ħafna mela. Issa ngħaddu għal mistoqsijiet. Nistgħu nibdew me Shadow Rapporteurs. Naf li għaw xin istaħi saqsu mistoqsijiet fi samħab Grazzi ħafna, Claude. Jiena naħseb li kien interessant ħafna nisimgħu Sur Bigford meta enfasizza il-bżonn ta' supervizjoni ġudizzjarja. Hemm differenza kbira bejn ir-Renju Unit u pajjiżi f'pajjiżi l-ebda membru tal-gvern ma jista' jagħti permess li jkun hemm interċettazzjoni ta' komunikazzjonijiet, aħna nafu li numru eh, fir-Renju Unit numru ta' eh, membri tal-gvern mhux kollha ma' uħut minnhom għandhom issa tal jamlu jagħmlu dan. Jiena naqbel miegħek meta tajt li mhuwiex bizzejiet li jkun hemm sorveljanza ġudizzjarja wara ġbir l-ex facto sorveljanza. Għalix, wara li l-azzjonijiet mhux għax wara li l-azzjonijiet isiru iżda sa fejna fjena u biss parti zaħira mill-azzjonijiet li jaqgħu taħt is-supervizjoni għaliex jiġbru xie eh, xi azzjonijiet bla doċ u mbagħad jirrakordjaw E, ħafna azzjonijiet li jiġru u mbagħad janalizzaw biss ammont żgħar minnhom għalhekk jiena naqbel 100% jina fil-mija jiena naqbel ukoll Master Heusen li il-problema mhux is-supervizjoni imma l-istat ta' dritt. Iżda supervizjoni tajba hija essenzjali biex nassiguraw li l-istat ta' dritt huwa rispettat. Għalhekk nixtieqkom eh, ftitkellmu fuq iż-żewġ eh, eh, supervizjonijiet. Dik supplementarja, kif nistgħu nitkellmu dwar waħda supervizjoni parlamentarja kien membri ta' dak il-kumitat mhumiex eletti mill-Parlament imma eletti mill-Prim Ministru Jina kont Londra ma wieħed mill-presidenti ma wieħed mill presidenti tal-Kumitat ta' Sorveljanza Parlamentari ma kienx membru tal-Parti tal-Prim Ministru dak iż-żmien u ma kienu ħatru xi ħadd mill-partit eh, liħor. Imma ġi maħtur mill-Prim Ministru. Nistgħu nitkellmu fuq sorveljanza parlamentari kif suppost f'dan il-każ anke qed nitkellmu fuq is-supervizjoni ġudizzjarja jina qaluli li fir-Renju Unit il-mħallef huwa e, intitolat li jaralizza l-azzjonijiet anka wara u ma maħtura mill-gvernijiet. Ġviri nistaw nitkellmu dwar supervizjoni kif suppost f'dawn iż-żewġ każijiet li semmejt? Grazzi. Grazzi għal din il-mistoqsija issa. Carlos, e, fir-Renju Unit ma najdux president, najdu chairman jew chairwoman. huwa komment tipikament <laughs> tar-Renju Unit. Mela, kien hemm xi mistoqsijiet, kien hemm punti simili. Tista' tagħti xi tweġibiet ta' malajr? Lewa David? Umbad gas. Grazie ħafna fil-fatt mistoqsijiet tajbin, partikolarment minn min Franza jekk tippermetti li sistema tal Eh, supervisjoni ġudizzjarja bil-imħallef eh, li jeżamina taħdem tajjeb. Il-supervizjoni ta' wara mhux neċessarjament taħdem bħalma tiġi fir-Renju Unit. Jiena naħseb li rridu nibdew dan huwa punt importanti. Li il-qorti eh, Ewropea ta' ġittijiet tal-bniedem iddeċidiet li l-ġbir tal-informazzjoni hija arti diffiċli u li wieħed jirregola b'mod strett jimmina l-abilità tal-aġenziji tal-, tal-intelligence li jaġixu kif suppost u bekk il-pubbliku mbagħad ma jkunx eh, mħares, ma jkunx hemm sigurtà. U l-Qorti Ewropea qalet li la darba inti tilleġizla u la darba d-deċiżjonijiet kollha li jsiru u madwar il-bżonn tal-azzjonijiet u l-proporzjonalità ta' dawn l-azzjonijiet u li jkun hemm supervizjoni kif suppost, dan huwa biżejjed li jippermetti l-Aġenziji ta' Intelligence li joperaw mod ħiles kemm ikollhom bżonn sabiex nħarsu il-pubbliku ġenerali, iżda li kunem biżejt supervizjoni. Sabiex b'dan il-mod ma naddux għall-abbus. Għalek jina naqbel miegħek mija fil-mija, il-supervizjoni parlamentari ma taħdimx. Għax edha lura u l-lanqas tribunali investigativi u supervizjoni tagħhom dan ma jaħdemx għax jiġri wara li jkun spiċċa kollox. Ħafna drabi, e, wara ħafna żmien u tista' tkun biss selettiva. Jekk inti trid supervizjoni kif suppost, verament għandek bżonn imħallef li jara l-bilanċ ta' drittijiet u d-deċiżjonijiet ta' legalità propju fil-moment meta jkunu qegħdin isiru dawn l-operazzjonijiet l-imħallef ikollu fidejh il-bilanċ. U dan huwa verament importanti għax la darba jsir dan il-bilanċ hemm inqas riski ta' abbuż. biex b'dan il-mod ikun hemm supervizjoni addizzjonali mina nemmen li din is-supervizjoni għandha issir Eh, minn parlamentari li huma eletti minn parlamentari kif ukoll membri ta' tribunali li huma eletti minn parlamentari u mhux maħtura mill-Prim Ministru. B'dan il-mod jiena naħseb li nkunu qegħdin innaqsu ir-riskju. Għat muħajkun e, eh, soluzzjoni tajba għal kulħadd, iżda nistaw innaqsu ir-riskju tal-abbuż. U fl-opinjoni tiegħi li nadottaw is-sistema Franċiża b'sistema e, ta' backup indipendenti tippermetti l-aġenziji li jagħmlu xogħolhom iħarsu lilna iżda tillimita il-marġni ta' abbuż. Iva, il-situazzjoni fil-Renju Uniti hija li dak li semmejt inti. U il-President jew iċ-ċer ta' bħalissa fil-Kumitat huwa xi ħadd li kien responsabbli propju għal dawn l-affarijiet fil-passat, iżda huma gburin ħafna bl-affarijiet tagħhom għaliex il-Kumitat tal-Intelligence din is-sena kiseb aktar setat għadhom inadekwati ma l-inqas ma kburin. Il-liġi ġdida tippermetti lill-eżekuttiv li iżom u jaħbi informazzjoni mill-kumitat. Ġifieri kif tista' tagħmel supervizjoni jekk xorta waħda ma tistax taċċessa l-informazzjoni kollha. Issa il-punt li jħor fuq l-approċċ tal-Kummissjoni dwar l-imħalfin, eċetera. Ħafna drabi jkun ex imħallef, mhux wieħed eh, attiv li jkun f'dan ix-xogħol, u dan ir-rwol ħafna drabi jew dan l-uffiċċju ma tantx ikollu personal Kull sena jkun hemm 500,000 eh, talba għall informazzjoni u hemm uffiċċju wieħed żgħir biss li jista' jagħmel l-analiżi ta' dawk it-talbiet. M'għandhomx biżej personal, m'għandhomx riżorsi tekniċi biex jagħmlu xogħolhom sew. Iżda b'mod ġenerali li wieħed fuq din il-kwistjoni ta' supervizjoni parlamentari u għalfejn is-sitwazzjoni hija tant gravi fir-Renju Unit, aħsbu naqra fuq dan il-fatt, ma kienux jafu għas kienu jafu bil-prism qabel. Iġviri, jew huma kienu jafu dwar il-programmi ta' sorveljanza sigrita u mamlu xej dwarha. U allura biex ma jagħmlu xejn komplew jiddefenduha. Jew inkella ma kinux jafu U allura issa jridu jiddefenduha xorta waħda u sfortunatament din hija s-sitwazzjoni li sabu fiha. Grazzi ħafna. Xtaqt eh, ftit fuq il-mistoqsija Sir Crelius, partikolarment lilek David. Fuq din il-kwistjoni tal-politiċi, il-mandati, eccetera. Dwar il-fat li dirtur tal-MI5, l-MI6 jgħatem din ħaġa mhux ta' soltu. Is-sens kif qed nifhimha jiena hija li ħafna politiċi minn partiti differenti ma jħossuhomx komdi li il-politiċi jawtorizzaw ċertu mandati unkella kella huma il-Home Secretaries li kienu f'din il-pożizzjoni, imma jiena xtaqt insaqsik Is-sitwazzjoni f'dawn l-aħħar snin ma ġietx ma kienx hemm riforma tagħha u kien hemm sens li hija qadima issa, irrispettivament minn dak li taħseb dwar is-sigurtà meta eh, qabel mal li tkun miftuħ, inti qed tirrakkomanda sistema bażata bħal dik ta' Franza, imma l-mistoqsija tiegħi la darba aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu rakkomandazzjoni ġodda fuq is-supervizjoni meta mqabbel mal-qafas legali biex ngħidu hekk għax inti dak li kontet tissuġġerixxi, huwa il-każ li għanna inerzja hekk għax bażikament ma ċaqlaqniex fis-sistema legali tagħna li nix li situazzjoni tal-investigazzjoni mill-imħalfin fir renju Unit, aħna sempliciment għanna sistema li ħadd qatt missa eh, u ma dix valida u ħafna nisu ma jħossux komdi meta professur Cameron għal li sistemi zvedizi huma izar, servizzi izar ta' intelligence imma il-supervizjoni, il-sistema ta' supervizjoni aktar kompetenti u komprensiva u dan propju qasam li ġi prezentat fil-dokument, forsi aħna maħnix komprensivi u kompetenti bizzejet meta mqablin ma tal-Izvezja. Ah, Xin il-problema? Problema strutturali, problema politika? U għalek il-mistoqsija tiegħi hija ħajkun verament diffiċli biex nimxu l-qoddim fuq dan għaliex il-politiċi ma tantx ħajkunu jridu jipoġġu ruħhom f'sitwazzjoni mwiera, jiġifieri huma lesti jaċċettaw dan riskju politiku x'taħsbu intom? Għax dan huwa wieħed mis-servizzi ta' intelligence li huwa involut f'ħafna minn dawn l-allegazzjonijiet. Grazzi, Iva, mistoqsija tajba. L-ewwel net jiena nixtieq nibda billi ngħid li ċertament l-integrità ta' l-aġenziji u l-ministri tagħhom m'hemm ebda dubju fuqha. Jiena ħdimt magħhom għal numru ta' snin. U jiena rajt li l-anomalija tal-uffiċjali tal-intelligence huwa li huma eh, nies ibsin għaliex iridu jiktbu u il-fatt huwa li l-integrità tagħhom eh, sera fuqhom għaliex huma jridu jwieġbu b'mod onest għax inkella il-ċittadini mhumiex eh, siguri. Allura dik hija ħaġa fuq il-lista meta jiġu reklutati. Issa fuq il-kwistjoni ta' ministri meta qabel mal-ġudizzjarja, l-esperjenza tiegħi hija li Minħabba l-kas li għandur, għammur l-ura għalli CHR, aħna ma smajn ma semmejnijiex assolutament illum. U jena naħseb li aħna verament maħniċ edin nikkonsidraw din il-kwistjoni fil-dettal sa' kemm għamurux l-ura fil- Kummissjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem il-qorti u naraw eżattament il-bilanċi ġew waqfu hemmhekk. għandur kien ċar għaliex minħabba l-fatt li l-intelligence jiex ħaġa diffiċli palma qed qabel hemm speċi ta' affas eh, wisa fejn in-neċessità l-proporzjonalità huma importanti. U bil-bidu ta' sorveljanza elettronika eh, kulħadd inqabad fuq siq waħda. din l-estenzjoni enormi eh, bdiet taġġel dejjem aktar f'dawn l-aħħar ħames snin u bħal parlamentari kullimkien fuq kull mistoqsija idumu biex ilaħqu mhux qed jevitaw il-kwistjoni imma sempliċement iridu jifmu x'inhuma il-problemi. Huma jifmu aħna ċertament fir-Renju Unit nifmu li jekk inti tibda bi 13 il-prinċipju u il-numru ta' regolamenti li l-professur Cameron kienet isemmi, eh, tispiċċa eh, toħno l-aġenziji ma tkunux protetti, aħna ma nkunux protetti. Għalek, bil-fors għandek bżon ta' supervizjoni aktar b'saħħita. U għawek immur lura għal supervizjoni franċiża jekk ikollok imħallef li qed jopera mal-aġenziji tal-intelligence kif jagħmlu dawn l-operazzjonijiet, hemmhekk l-imħallef ikun qed jagħmel rwol indipendenti mhux politiku u jkollok l-aħjar opportunità li kollok il neċessita u l-proporzjonalità propju fil-moment meta jittieħdu d-deċiżjonijiet li affettwaw il ħajiet tal-individwi. Il-professur Hoyson B'mod tajjeb fl-opinjoni tiegħi sfida il-Parlament tar-Renju Unit fuq xed jiġri l-Gvern tar-Renju Unit u ħa azzjoni. Mar qudiem tribunal ta' seta ta' investigazzjoni. Jiena ċert li jekk u jitlef, jew jitlef parzjalment, ħajmur qudiem il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Miedem fejn tiġi deċiża din il-kwistjoni u jiena m'għandi ebda dubju li l-Qorti Ewropea ħatħares lejn klas u tajt isma' l-affarijiet inbidlu ma jistax ikonna l-eżekutif li joħroġ il-mandati li jawtorizzaw is-sorveljanza, ma jistax jibqa ikonna il-deputati parlamentari għamlu il-supervizjoni, għanna bżon ta' supervizjoni ġudizzjarja, u li ma tip ta' supervizjoni ġudizzjarja ħajħorġu bija ma nafx, imma jina naħseb li ħajappoġġaw bisħiħ il-sistema franċiża, grazzi. Okay, the next one. Um... Tajjeb, issa jmiss Lilian Albrecht. Ik joġbu. Grazzi ħafna. Dowennet, grazzi tal-li ġejtu għawnek, tal-li prezenti. Għanna bżon l-esperienza ta'kom f'dan il-qasam. L-ewwel net tippermettu li ngħid illi jiena verament kuntent li bħalissa fil-Parlament tar-Renju Unit hemm skrutinju li qed iseħħ u għalek nittamaw li naraw li l-Parlamenti Nazzjonali jibdow jiċaqalqu daqsxejn fuq dan anke fil-Parlament tar-Renju Unit. Iżda rrid ngħid ċaru tont illi mill-opinjoni tiegħi rwol importanti ħafna li għanna xnaqdu għonek. Għalli xija kwistjoni li jekk xaġa bħal din tisseħ fis servizzi ta' intelligence tar renju Unit, irridu naraw jekk se tissir bil-konformità mal li aħna semmejna. Għamilt referenza l-standards tal-ECHR imma anke l-kooperazzjoni tal-avukati bejn l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea li huwa prinċipju fondamentali għandu rwol importanti x'jaqdi u anke l-implementazzjoni ta' ċarter ta' drittijiet fundamentali li huwa vinkolanti anke għar-Renju Unit. Dawn huma fatti li rridu naħdmu għalihom bħala Parlament Ewropew u għalhekk nirringrazzjakom tal-qegħdin hawnhekk biex taħdmu flimkien magħna fuq dawn l-affarijiet. Għal daqstant, issa nixtieq nistaqsi l-ewwel mistoqsija dwar il-lat ripa. Jiġifieri il-bażi legali wkoll sazzjoni A.4 għal program tempora per eżempju. Jiena nixtieq inkun naf minn għandkom. Jekk tistgħux talaboraw daqsxejn dwar kif dan jaħdem fejn ikun hemm mandat li jinħareġ skont is-sezzjoni 8.4 tar-repa. Għaliex ġala darba mandat bħal dan joħroġ fir-Renju Unit irid ikun hemm speċifikazzjoni ta' persuna partikolari u premessi partikolari li jinħarġu. Jien naħseb li f'dan il-każ dan ma japplikax għal sezzjoni A.4 fejn mandat jista' allegatament jinħareġ taħt <coughs> eh, każijiet ta' interċettazzjoni għal cables ta' taħt il-bahar. Taħseb li f'każijiet bħal dawn hemm punt interrogativi li joqomsu jekk dan ikun il-każ. Taħseb li huwa hekk u nixtieq nkun naf ukoll minn għandek jekk mandat bħal dan joħroġ b'ċertifikat tal- segretarju tal-Istat tar-Renju Unit u kemm huma wisajn dawn iċ-ċertifikati li jinħarġu. Fl-aħħar nixtieq nistaqsi li mandat bħal dan fl-opinjoni tiegħek jew sistema bħal din ta' mandati fl-opinjoni tiegħek tippermetti li tħallilok għal programm pereżempju bħal tempora jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar dan jorbot mal-kwistjoni ta' l-analiżi jew xiri ta' informazzjoni barra territorju jew ikun ġej barra mit-territorju. sab li dan jaqaf l applikazzjoni tal-mandat repa għaliex hija kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali fir-Renju Unit u mhix kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali komuni tal-Unjoni Ewropea kif tajdan inti. Dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi, grazzi ħafna. Um, David first and then Gus. Yes, fine. Uh, very good. Uh, tempura and ripa. Grazzi, fuq ripa. It-tweġiba l-mistoqsija tijak, ovvjament, hija illi il-Tribunal tas setat investigattivi joħroġ deċiżjoni fuq dan fir-rigward l-menti li jisiru. U t-tieni mbagħad il-Qorti ta' Drittijiet tal-Miedem toħroġ deċiżjoni bla dubju fuq dan. Dak kollox li nista' ngħid fuq dak il-punt partikolari li qajjimt. Fuq il-kwistjoni ta' ċertifikati ta' segretarju tal-Istat, iva f'ċertu każijiet taħt ripa, il-segretarju tal-Istat irid joħroġ mandat u anke l-Aġenziji ta' Intelligence għandhom bżonnu. Iżda f'każijiet oħrajn l-infurzar tal-liġi l-pulizzi jistgħu jieħdu deċiżjonijiet tagħhom fuq livelli għolin jekk sorveljanza minn taħt tistax isseħ jew le. Grazzi. Sur Hossein. Iva, inti spiegajt il-kastana sew biex nuraw xinu għal l-qafas legali li applika eżattament u staqsejna dawk il-mistoqsijiet li staqsejt inti dwar repa, dwar iċ-ċertifikati, dwar il-mandati. Mod interessanti il-Kumitat tas Sigurtà ta' Intelligence meta ħarġu l-istqarrija tagħhom bitwiġiba r-revelazzjonijiet fuq Prism u Tempora fuq tempora kellhom dubju fuq il-bażi legali, provaw jaraw li jisibu tarf kif repa tagħti mandat l-lat ta' servizzi ta' intelligence tal-1994 jistawx eh, ikun konformi mal-att liħor tal-setat investigativi. Għalek nħarġet nħarġu dawn il-mistoqsijiet anke mit-Tribunal tas-Setat Investigattivi. Issa rridu naraw x'għan argumentaw fuq livell ta' prinċipju. Dan xu xira li pajis jagħmel diskriminazzjoni bejn komunikazzjonijiet interni u esterni bejn Amerikani u mhux Amerikani bejn barranin u ċittadini residenti u fil-era ta' komunikazzjoni globali u teknoloġiji jiema nemminx li nistgħu konna firda bħal din aktar u għalhekk din il-kwistjoni kollha ta' repa titkellem propju dwar din id-distinzjoni bejn aħna u intom. You guys, Cornelia. Grazzi, Cornelia. Mbatt, l-Onorevoli Ernst. Grazzi ħafna. Din id-distinzjoni bejn Amerikani u ċittadini mhux Amerikani hija xi ħaġa li smajna fi żjara tagħna f'Washington ukoll Gratta ħafna l dak li għattu l-lum, l-fat li tkellimtu daqsek blat laqliq, fuq dan vera napprezza dan il-punt anki jekk ma joħloqx wis ottimizmu għalina. Anzi, hija ġurnata verament griża l-lum u tantx ħriġna wis daw lanqas minn din il-laqa. Iżda, inti tkellim dwar il-bażi legali li jattaplika għal din is-sorveljanza u inti qed li ma sibx bażi legali. Hemm bażi legali għal dawn tip ta' sorveljenzi taħt il-liġijiet xirqa inti għat li l-Parlament mandux setat ta' skrutinju xirqa u li l-korpi edin iduru ma' liġi edin jiġu evitati li jiġu interpellati memx li gwida ċetra. Inti għat li rridu saħħu l-bazi legali fil rigward il-stat ta' dritt u koll. U l-ura mistoqsija tijaj għalik hija din Kif għanna res u din il-rekomandazzjoni tija, kif nistaw nindirizzaw dawn l-affarijiet, kif nerġaw nistabilixu stat ta' dritt, kif tinti, xinu ma l-iktar punt importanti li għanna nindirizzaw. Imbat irridu naħsbu dwar ċittadini li huma esposti għal dan, mandum lebda ħarsin. Kif nindirizzaw dan l-affarijiet vizavi ċittadini li huma affettwati minn dan kollu? X'tista' tirrekmandanna li namlu? Ovvjament, dak li qed nisimgħu illum il-ġurnata ma tantx ottimizmu, iżda tajjeb li jkollna rekomendazzjonijiet. Fil-Ġermanja bil-Kumitat NSU, fil-Kumitat ta' Inkjesti, dak li ħareġ huwa li kellna problemi gwar fil-rigward il-protezzjoni kostituzzjonali. Kienx kwistjoni ta' x'tip tal-seħ sorveljanza, ma xtib ta' sorveljanza jiseħ. ħafna drabi t-testijiet kienu zbaljati u xi kultant affarijiet li kellhom ikunu ta' sorveljanza ma kienux fil-fatt ta' sorveljanza u għalhekk mhix kwistjoni jekk sorveljanza għandix tkun xir għajaw le, imma eżattament x'inhuwa teddida, xi t-dida u x'inhuwa kopert fil-verità. Naħseb li din hija xi ħaġa li mhix ser insolvu bil-kontrolli ġudizzjarji u għalhekk dawk il-mistoqsija il-mistoqsijiet li xtaq terressaqlek minn ħatijie. Il-President, Sur David Umbad Goss. Jekk jogħġbok. Grazzi. Ma nafx kemm nista' mmur iktar lilin fir-rigward rekomandazzjonijiet minn ħatijaj dwar kif jiena nara il-futur Fil-rigward il-sogru, ovvjament dan għandu jiġi determinat mill-analizi ta' intelligenza, mill-aġenziji ta' intelligence. Xisir imbad dwar is-sogru hija talba minnaħa tagħhom fil-proposta tiegħi, għettu dan, li kunem l-imħallef fuq il-post jeżamina l-affarijiet jara eżattament x'jistgħu jagħmlu liema persuni jistgħu li jużaw li jtewhom l-informazzjoni u mbagħad l-imħallef jiżen l-affarijiet bejn l-individwu u l-legalità min-naħa l-oħra tal-metodi li għandhom jintużaw. U f'dak il-punt imbagħad tittieħed deċiżjoni jekk is-sogru hux qed jitnaqqas jew jekk hux qed ikun hemm abbuż. We need a comprehensive surveillance. Għanna bżon sorveljanza komprensiva u liġi dwar dan. Palissa fil-pajizi li hemm li kullħat jiprofa Eh, raqqa l-pannu bil-ħaqqara ħamra, jiprofa jara jara xandu bżon, għed naraw l-att ta' servizzi ta' intelligence fir renju Unit, fir rat tal-setat investigativi, għandek il-abbosta liġi tal-gvern, għax kiri kienem data tal-gvern, għandek il-zamma ta' data, għax il-gvernijiet rridu kollum kontrol fuq iż-zamma, ma rridu li nieqfu noħorġu liġijiet dwar minħabba dak li jridu l-gvernijiet ma jkun hemm reġimi xirqa. Anke fuq ir-rigward is-sorveljanza ma nafx kemm dan huwa kompatibbli ma' drittijiet tal-bniedem, jiena li hemm jagħmel sens u fuq l-ewwel daqatajn għandek ta' projbixxi dawn l-affarijiet. Anke fir-rigward it-tbabis tat-teknoloġiji, tal-standards ta' sigurtà u tbabis tal-protokolli. Dan huwa qatt inkredibbli mill aġenzija ta' Intelligence li babsu l-protokolli stess li aħna l-koll meħtieġa li konna biex ikonna kummerċ, biex ikonna l-affarijiet tagħna ta' kuljum nkunu nistgħu wettquhom. U anke jiena ottimista biex nkun onest, naħseb l-affarijiet ħajqilbu għall-aħjar għaliex il-mod kif kienu jater intervjenu fi żmien it-telegraf fil-GCHQ dak iż-żmien il-gvernijiet kienu jużaw it-telegrafu Imma l-lum il-ġurnata l-lum jużaw l-internet, in-nies jikkomunikaw transnazzjonalment u l-kumpaniji huma voluti biex jiżguraw li n-nies jistgħu jkollhom fiduċja fil-fatt li jistgħu jikkomunikaw mod sigur u fiduċja sħiħa. Għal daqstant, tempora importanti, anki task force tal-inġenerija u tal-internet, għalek l-inġenjera importanti, għalek il-kumpanija importanti, u għalek inkorlaw daqsek fil rigward il-babis ta' sistemi tagħna li tant inserħu fuqhom, u għalek tittaħdem magħhom. Very quick point. Punt malajr malajr. Ma naħsibx li rridu nitilfu minn qoddim għajnejna l-fatt illi l-oppozizjoni ġifiri il-terroristi il il terroristi il-kriminali organizzati għandhom aċċess għall-iktar metodi sofistikati ta' komunikazzjoni. L-internet legali, metodi oħrajn, anki l-iktar metodi ta' sofistikati biex jħekjaw l-iktar sigriti privati tal-istat. Jekk man isux dan il-punt, u nħidu għamenti għaw nifacċaħ b-realizmu u nifmu li rridu nifmu kemm huwa wiesa il-kunċett ta' sorveljanza biex niġildu terrorizmu nibqgħu ninsabu taħt riskju. That was an interesting pebble. And... Biċċa punt importanti qajjem temmek. Tajjeb issa Anna Gomes. Grazzi. Sur Hossein, inti qed li qed nitkellmu dwar li nintroduċu mill-ġdid istat ta' dritt qabel ma jkun hemm kontroll qabel ma nkunu nistgħu ntejbu il-kontroll. Hekk irridu nagħmlu. Jiena naħseb li hija kwistjoni ta' stat ta' dritt, ta' demokrazija. Kwistjoni ta' demokrazija lix fl-opinjoni tiegħi jiena nħoss li jista' jkun hemm perverżjoni terribli tad demokrazija, kważi kolb ta' stat li qed iseħħ jekk ma niżgurawx ta' bilħaq li nerġgħu lura l-istat ta' dritt u li hemm verament demokrazija taħdem skrutinju demokratiku tassow li jaħdem u damu tiseħ imkien. Nibdow bl-Istati Uniti. Nġimma li għaddit meta konna mek jena staqsejt. Mike Roger, il-president tal-Kamra u tal-Komitat ta' Intelligence, orrajt, jekk il-president ma kienx jaf, min kien jaf? Min? U ovvjament ma tanix tweġiba, u għalek ma nafx jekk kienx jafu ma reċi jgħidli, jew jekk ma kienx jaf għal kollox li jfisser li jisek għandek persona li għattaħdima tal-espjon u ma tafx minni. U aħna staqsejna l-interlokuturi tagħna sa ximis li l-NSA jagħmlu spjunaġġ fuq il-President? Il-President jintervjeni, x'inhi l-mistaqsija tiegħek? Ximis? Tkompli Sinjura Gomes. F'dan il-kwistjoni li semmejt, marbuta ma' dan, Sur Bickford, inti għat li l-President Bush kien dar mal-deċizjoni mal tal-qorti fisa u wara saħan sitra kien hemm iktar punti li dajfu. Tista' tgħidilna jekk kien hemm xi ħadd li taf inti li ġi arrestat minħabba dawn l-affarijiet minħabba li dar mal-rati tal-fisa minħabba li kien hemm nies iffitwati, kien hemm xi ħadd tista' tina eżempji min kienu dawn il-vitmi ta' din il-manipolazzjoni tal-mekkaniżmi eżistenti. U inti tista' taħseb pereżempju dwar il-kollaborazzjoni li teżisti mar-Renju Unit fejn seta' jkun hemm kollaborazzjoni mar-Renju Unit għal dawn il-każijiet għaliex il-mistoqsija tiegħi hija din Ir-Renju Unit, kif tista' fil-qafas tal ftejniet li għandha minn Istati Uniti? Kif tistaw tikkollaboraw ma' sistema li laqqas edha taħt kontroll, mhux qed nitkellem dwar dik Britannika imma dik tal-Istati Uniti. Imbagħad, fir-rigward is-sistema tar-Renju Unit, nistgħu nassumu li jekk pereżempju jiġi determinat li l-Belgacom, l-Aġenzija ta' Telekomunikazzjoni Belġana, per eżempju, u kumpanija tiġi ħekjata mill-GCHQ. Dan ikun sar taħt l-autorizzazzjoni tal-Ministru tar-Renju Unit u jekk ikun hemm evidenza li l-Ambasċata tar-Renju Unit Berlin qed tagħmel spjunaġġ fuq id-djar ta' dak li jkun dan qed isir taħt awtorizzazzjoni ta' Ministru tar-Renju Unit, nistgħu nassumu li dan huwa l-każ hekk qed jiġri minn tal-inqas fir-Renju Unit. Hemm x'imkien fejn hemm limitu massimu u mhux far from dak għal ieħor bħalma jiġri fl-Istati Uniti bħalissa. Mbagħad nixtieq nistaqsik ukoll fuq il-kollaborazzjoni ma' aġenziji oħrajn fl-Ewropa. Fosthom f'pajjiżi Ewropej oħrajn Aħna għandna sistemi differenti. Carlos Coelho tkellem dwar dan, dwar pajjiżi l-Portugal. Imma rajna wkoll kif is-sistema tista' tiġi eh, tista' tiġi mdawra ta' taħt fuq. X'inhi l-esperjenza li għandek? Hemm mod Dawn l-attivitajiet li jinvolvu ovvjament kooperazzjoni internazzjonali mhux biss ma' Stati istati Uniti imma ma' aġenziji Ewropej oħrajn u eventwalment anke servizzi Ewropej. X'sistema hemm fis-seħ biex tabelħaq tiżgura il-regoli elementari tal-istat ta' dritt ma jiġux imkasbra. Fil-kas per eżempju ta' dan iċ-ċittadin Brażiljan li kien msieħeb ta' ġurnalista ta' The Guardian. Taħseb li seta' jkun hemm kollaborazzjoni bejn is-servizzi tar-Renju Unitu tal-Brażil? L-arrest tiegħu ġie ordnat mingħand min? Mingħand Ministru? Minn kap tal-Pulizija? Minn kap ta' Aġenzija tal-Intelligence? Min imħallef? Il-President. Interessanti, intom it tnejn żewġ kellima fil-panel tixtiequ tintervjenu għaliex din fil-fatt kienet l-aħħar mistoqsija u forsi nistgħu nagħlqu biex ikollna rimarki ta' konklużjoni min-naħa tagħkom. Grazzi Anna. it tnejn intom għandkom il-mikrofonu, tistgħu forsi twiġbal din il-mistoqsija. Jekk jogħġbok l-ewwel inti David. Grazzi ħafna, grazzi Anna. Iva, jien ma nistax wieġeb lebda minn dawk il-mistoqsijiet, għaliex minn sabx f'pożizzjoni li nkun naf x'inhu mal-fatti. Fir-rigward il-deċiżjonijiet tal-artifisa li ġew imkasbra kien hemm rimedju mill-att tal-2008 u għalhekk il-Kongress approva il possibilità li dak li kun idur mar-regoli ma' deċiżjoni tal-qorti fajsa. Għalbqija li qed semmejt kifet qabel dak li ġara f'din is-sitwazzjoni kollha hija li il-mod kif tiġbor l-informazzjoni mexa esponenzjalment ma' taddida, ġifiri esponenzjalment ma' l-attakki li saru minn dawk il-persuni li l aġenzija ta' Intelligence u tal-Forzar tal-Liġi jinvestigaw wara kollox. Il-parlamenti kollha madwar id-dinja u għalhekk qegħdin hawn illum għarfu illi jeħtieġ ikun hemm forma aħjar ta' kontroll fuq data mining u data profiling kollu li qed isir. U fl-opinjoni tiegħi biex nagħlaq ma nemminx illi il-kontroll wahdu ser isolvi il-problema. Huwa ex post facto, tart wisq. Ma nemminx ukoll illi sensiela sħiħa ta' regolamenti ser isolvu l-problema. Iva, faċċaw l-affarijiet, zidu daqsxejn regolamenti, imma sensiela sħiħa ta' regolamenti li jkunu qed u l-Aġenziji ta' Intelligence poġina il koll friskju. Li neħtieġu huwa li mmorru lura nħarsu iktar bir-reqqa għal prinċipju ta' li il-proporzjonalità, neċessità u xi ċarezza fil-leġiżlazzjoni dawn kollha essenzjali. Imbagħad daħlu il-kontroll ġudizzjarju tagħkom f'dik il-fażi mill-aġenziji ta' intelligence kif ikun qed joperaw imbagħad ara li jkollkom kontroll parlamentari indipendenti bħala segwitu. Naħseb li dan laqwa mod li permetti li l-aġenziji ta' intelligence jaħdmu imma fl-istess ħin innaqsu il-riskju ta' abbużu ta' abbuż u nagħmluh fuq livell mill-aktar minimu. Grazzi. Grazzi, mistoqsijiet eccellenti u ħanaqbad farfar mill-mistoqsija li għajjem ta' Belgakom, għax ma nafx, ma nafx jekk tistax iżżomm il-xaħat responsabbli għaliex ikun ħekja infrastruttura ta' pajjiż ieħor, anke fir-rigward Swift, kif ħanresquha din il-kwistjoni. Aħna provajna ressaqna notifi notifiki f'numru ta' pajjiżi fuq din il-kwistjoni, imma ma nafx din kulħadd jisal Wild West, kulħadd bla regoli u kulħadd jagħmel li jrid u li joġbu. Imissa għandna isolazzjoni l-azzjoni tal-gvernijiet li hija bla regoli u jisu hemm mantra ta' Facebook aġġel kisser li trid farrak li joġbok u jisu xejn mhu xejn. Isu hekk qed jaħdmu, aġġel kisser li trid u tħabbeġ rasek meta tinqabad il-gvernijiet mis jqogħdu eh, eh, eh, ħablu rashom kif għamilt u dak li għamilt għala u meta għamilt dak li għamilt. Kif ħanżommu n-nis responsabbli fl-Istati Uniti għal dak l-affarijiet li saru ħażin? L-opinjoni personali tiegħi l ħaġa li saqret fir-rigward l-att ta' emendi ta' fejsa għal protezzjoni tal-Amerika kienet li l-kumpaniji nataw immunità tal-li koperaw mal-gvern Naħseb li dan evita li kun emazzjoni legali kontra l-kumpaniji. Prevena li s-soċjetà ċavili u l-gruppi ta' dritti tal-bniedem jiġu mixlija qoddim il-liġi tal-li kixfu il-klienti tagħhom għaliex ma kienx hemm bażi legali għalija. Aħna rridu waqfu dan minnu fih, rridu li dawn il-kumpaniji nżommuhom responsabbli u niżguraw li ma jkunx hemm kooperazzjoni volontarja mal-gvernijiet għaliex jaħsbu li hija idea tajba Swift hekk għamel eżattament, għalu ejja nkunu ġentili, nagħtu d-data kollha hemmhekk, imma din mhux data tagħhom, u għalhekk morru mmorru lura lejn li nifrizaw daqsxejn ir-relazzjonijiet bejn il-gvern u l-kumpaniji u bħalissa dak li qed jiġri għaliex din il-mantra li semmejt <coughs> tiżen wkoll fir-relazzjonijiet bejn il-kumpaniji u l-gvern. Ġifir il-gvernijiet qed jgħidu l-kumpaniji aħdmu, aħna naddulkom il-liġijiet u noħolqu reġims legali biex ntadduna l-informazzjoni u jekk tazzardaw terreżistu xorta ħan niksbu din l-informazzjoni, nħakjaw is-sistemi tagħkom, niksbu id-data tagħkom il-cables xorta waħda. Kif issolvi din il-kwistjoni jekk ikollok min jeħekja ċentri ta' informazzjoni ta' Google? Ma jagħmel sens anke jkun taħt il-liġi, taħt reġim legali, toġbok jew ma toġbokx L-affarijiet bla regoli qed jimxu. id dispieċini ma din mistampa ottimistika imma dik hija l-istampa li għandi għalikom. Grazzi ħafna jt president fit-tmim ta' din is-sessjoni nixtieq ngħid illi minkejja l-evidenza li kellna minn Insen m'għandniex aċċess dirett għal servizzi ta' intelligence olin u meta jidru li hemm limitazzjonijiet fir-Renju Unit hemm limitazzjonijiet dwar dak li jgħidu, ġifieri meta jkollna direttur eh, ex direttur tal-MI5, MI6 li jtina din informazzjoni li tagħna hija sinifikanti u hija xhieda importanti u interessanti li nisimgħuha. Ġifieri kien ta' valur kbir għalina u anke xhieda li ta' kellim minn Privacy International. Grazzi ħafna, grazzi tal-interventi tagħkom napprezzawhom. Grazzi tal-li konta prezenti għawna kellum. Bekk, wara din is-sessjoni maratona biex najdu hekk inkomplu bdejna fid-disa ta' dalodu. Nixtieq ngħidilkom. Ġifieri tippuntaw subajkom lejja ma lej segretarjat. Imma issa dun nkomplu biex naslu għas-sessjoni numru 4 li hija debriefing tas surpribe miex in kamera biex narra fil-kulħadd. Din il-laqa miex laqa in kamera. Għanna debriefing fuq il-grupp ta' esperti transatlantiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, Paul Iatawn. Grazzi ħafna. Colleagues, we very, very conscious of your time. Kollegi, konxju ħafna mill-ħin, kulħadd għandu jkollu eh, medalja tal-liġi hawnhekk, stilla tad-deb, verament A-team kollha ħarsu lejkom vera nħossukom gburin għax kull minn ilu għaw mid-disa ta' filgħodu vera ħaqqu proset. Wasanna eh, għal uh, laqa ta' 26 issa u nofsu 5 issa għanna debriefing fuq il-grupp ta' esperti transatlantiku bejn l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti u hija laqa mhux in kamera. Tajjeb, repetejtu dan. Hija l-aħħar sessjoni u ser ikonna l-aħħar informazzjoni minn Paul Nimitz u Reinhard Pribe. Naħseb li hija l-aħħar round ta' diskussjonijiet. Il-laqa tal-gruppi saret il-bira fil-fatt. ċifiri s-sena dilek il-mikrofonu. Ma nafx il-ħin li ħana għax kullħat irid jaqbad l-aeroplani u l-ferrovija, jivvjaġġa anke l-personal li forsi rrit umur id-dar imma anke l-membri jekk ġobkom Zommu eh, fil-qosor u għaxdu daqsxejn għaliex hemm min irid jaqbad it-trasport lura id-dar. <laughs> Klibni li mill-mikrofonu mis-segretarjat. Um, let's go pretty fast, okay, that's, that's like, oh gosh, I need to get a style book. Jek joġobkom, segretarja ta' ostajdu l-nis li fallin nasija, xin kella kullħat jibqa d dej su xej muxej. Jibqa jajdu li jibqa għaddejn bli sublannix eh, razan taħin. Le, mela ejja konna sessjoni ta' malajr, konċiza. Tibda inti? Jek joġbok. Grazie ħafna. Is-sur Nemitz. Ntqajna l-bira u kolla tira darba għal delegazzjoni tal-Istati Uniti u din kienet laqa oriġinarjament maħsuba li ser issir minn ġimaw nofsilu f'Washington imma minħabba shutdown li kien hemm u anke minħabba eh, revelazzjonijiet li saru dan l-aħħar l-Amerikani talbu li din il-laqa tiġi posposta. U għalhekk il pat kien li Ivan posponua imma imbagħad seħ laqa' f'Brassell u mhux f'Washington. Delegazzjoni tal-Istati Uniti kienet imexxija mill-viċi eh, segretarjat mill departiment ta' Ġustizzja, Robert Lidd, ukoll li huwa l-avukat tal-Kunsill Ġenerali tal-Istati Uniti u anki l-awtur jew l-editur biex ngħidu hekk tal-kollezzjoni tal-liġijiet kollha ta' servizzi segreti tal-Istati Uniti u kwotat ħafna drabi fl-istampa tal-Istati Uniti bħala il-persuna li tarrappreżenta il-Gvern Amerikan f'ħafna mismieħ fil-Kongress u anke qudiem il-Bord ta' Kontroll tal-Affarijiet Ċivili u l-Libertajiet Ċivili. il seħħet il-bira kifet fuq numru Katalogu sieħ ta' domandi li koprow l-ambitu u limitazzjonijiet ta' sezzjoni 702 ta' lat fiza tal-ambitu limitazzjonijiet ta' sezzjoni 215 u metodi ta' trasferiment ta' data l-gvern l-użu tal-data miġbura jew miksuba, id-disseminazzjoni u żamma ta' data il-firxa ġeografika ta' ġbir, indikaturi kwantitattivi tal-impatt tal-programmi fuq l-Ewropej, u imbagħad sezzjoni speċjali fuq l-ordni eżekuttiva 1233 u l-kwistjoni ta' bażi legali addizzjonali u fl-aħħar xinu ma sigurtajiet marbuta mal-kontraturi privati li ma jaddux l-informazzjoni li għandhom. Naħseb li ġeneralment manna najdu illi diskussjonijiet meta mqabbel ma laqgħat ta' qabel saru b'mod aktar kostruttiv, atmosfera aktar kostruttiva. <coughs> Qabel il-laqa din il-ġimgħa l-Avukat Ġenerali tal-Istati Uniti għamel stqarrija li l-Gvern tal-Istati Uniti qed jieħu rendikont tal-tħassib ta' privatezza tal-Ewropej meta jagħmel reviżjoni tal-prassi tal-Amerikani u din tur ftuħ ġdid fir-rigward it-ħassib tal-Ewropej u naħseb li bħala atmosfera dan ġi rifless ukoll fil-laqa il-talbira. Fil-fatt, id delegazzjoni Amerikana Arfitna li l-affarijiet qed jimxu pass maġġel ħafna fl-Istati Uniti u l-Gvern tal-Istati Uniti kif ukoll il-P-Club il-Bord ta' Kontroll tal-Affarijiet Ċivili u anke l-Grupp Presidenzjali ta' Obama u mal taħt il-Professur Osaja ringrazzjaw ringrazzjaw għall-input kollu li hemm fil rigward liġijiet u l-affarijiet kollha li jagħmlu l-Amerikani biex jaraw kif ħajrispettaw aktar id-drittijiet fundamentali u l-protezzjoni tad-dejta. Robert Litt, il-Konsillir Ġenerali tal-Uffiċju tal-Intelligence Amerikan, reżiet mistoqsijiet fuq l-użu l-ġbir ta' data, indikazzjonijiet fuq l-impetti u l-valur tal-programmi. Sur Schwarz, il-Viċi Avokat Ġenerali, anke fil-qasam kriminali foka fuq il-ġbir u zamma ta' data, ksibna xie kjarifiki, iżda xejn li mhux fid-dominju pubbliku. Mistoqsijiet ewlenin marbuta mal-ġbir tal-massa tad-data u ġbir fiħdan l-Ewropa u anke n-numru ta' ċittadini konċernati baqgħu kwistjonijiet li ma sabux tweġiba għalihom. Fuq numru ta' punti 6-7 fil-fatt <coughs> fil laqa delegazzjoni Amerikana weditna li ħatmur lura u tara x'jista' jsir fir-rigward il-kapaċità li tipprovdi informazzjoni addizzjonali nistantikom eżempju wieħed. Taħt liġi Amerikana, il-Gvern tal-Istati Uniti obbligat li jirrapporta annwalment kemm il-ċittadin tal-Istati Uniti huma referiti fir-rapporti li isiru bbażati fuq is-sorveljanza u mbagħad jingħaddew lill-President jew awtoritajiet oħra tal-Gvern. U aħna staqsejna allura Nistaw niksbu din l-informazzjoni u kol biex ikun indikazzjoni ta' xi ċifri kemm il-ċittadini Ewropej qed jiġu referiti f'rapporti bħal dawn jekk isiru fuq livell pubbliku. Kemm hemm Ewropej eh, eh, involuti f'dawn ir-rapporti. Forsi tistgħu tgħidilna ċifra. U dan kien jorbot ma l-mistoqsija inizjali li kellna, ġifiri kemm il-numru telefoniku Eh, taħsnu taħt l-artiklu 15 ta' fisa kemm il-data hija miġbura fisem ċittadini Ewropej. Dawn huma kollha mistoqsijiet li ma sabux tweġiba. Fir-rigward il-riforma kurrenti fl-Istati Uniti spiegaw li hemm proposti bħalissa li qed jifukaw fuq id-drittijiet tal-privatezza ta' ċittadini tal-Istati Uniti, madanakollu stqarraw koll li hemm konsiderazzjoni dejjem tikber ta' nies mhux Amerikani b'mod ġenerali u Ewropej mod partikolari. L-Istati Uniti tħeġġeġ il-ħtieġa li tartikola tal-bit tagħha f'dan ir-rigward u Din tajjeb ninsemaw li żjara kemm ta' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew imma anke tal-Viċi President kellhom impatt u nifhem li dan il-Parlament eh, bat itra l p Club, ġifri ħaġa tajba, naħseb li xaġa pal din tista' ssiru kol l-Bord ta' Revizjoni ta' Kontroll ta' Peter Sayat. il komissjoni issa qed ħejji flimkien mal-Presidenza rapport konġunt li ser jiġi prezentat lil koraper dal wart Grazzi ħafna. Għanna disponibli u ovvjament għal xi mistoqsijiet. Grazzi, Surpribe, Pribe, tixtieq twieġeb jużi xi ħaġa? Le, grazzi ħafna Paul. Kifet intqajna mal-P Club għamilna talba Naħseb erba membri fil-fatt kienu fid-delegazzjoni preżenti minn dan il-kumitat u aħna nagħmlu rapport sieħu ukoll bħala kumitat u anke mill-kumitat għafet il-kumitat tal-affarijiet barranin biex nħejju rapporti tagħna. Marriċ nibda nġri eh, fuq dan, għadhom affarijiet li għaddejjin, iltqajna wkoll mal-grupp ta' revizjoni presidenzjali u anki mal-kellim li semmejt inti li kien preżenti fil-laqa biex bekk ikonna tweġiba xi mistoqsijiet minn tagħna. Minn ġdid, nimxu bl-ordni formali tagħna. Carlos, tistaqsi mistoqsija fi Excel għal PPE? Jan, mela, tixtieq tistaqsi mistoqsija bħala shadow tal-ħodor? Grazzi, grazzi tal-informazzjoni, nishtiq mistoqsija lilkom. Wara li konkludejtu dan ix-xogħol u meta nżomm f'moħħi dak li tajtu taqsira tiegħu fuq dan ix-xogħol, hemm xi passi ulterjuri li l-Kummissjoni ser tieħu fuq is-sorveljanza tal-massa u l-kjarifika fuq il-miżuri fil-qasam ta' sigurtà nazzjonali jew lilin minnek fil-rigward is-sorveljenza tal-massa fl-Ewropa u fl-Istati Uniti. Paul, għaniħu l-mistoqsijiet kollha flimkien minħabba l-ħin qed Cornelia, tixtieq tressaq mistoqsija inti? Vielen Dank. Grazie. Mina stennejt eh, din il-prezentazzjoni għav eżattament dak li stennejt. Aħna hawnhekk qed naraw li l-gvern tal-Istati Uniti qed jieħdu nota ta' eh, ta' dak li qed nilmentaw fuq u aħna fl-Ewropa din hija ħaġa ġentili u aħna nishti forsi l-mistoqsija tiegħi għax qed tistennew mill-grupp ta' esperti kif taħsbu illi se tiżviluppa situazzjoni. Forsi minix qed nitkellem moċa, qed nipprova nippro inkun provokativa. Għax intkom tafu li aħna maħniex kontenti bis-sitwazzjoni u laqqas bir-risposti li rċevejna ma forsi wara kollox din hija eh, risposta li konna qed nistennew. Grazzi. <clears throat> Anna. <clears throat> Jiena l-impressjoni li ħadd mill-laqa li kellna f'Washington il-ġimgħa li għaddiet illi biex ninformaw lin nies fuq tħassib tagħna u dawn il-kwistjoni tridu nsorvuhom b'mod illi mhux se jkollu influenza negativa fuq in-negozjati ta' TTIP u wara kollox dan huwa e, l-ekonomija digitali. U dan eh, jgħin biex nikkonċentraw u ikonna risposti konkreti Ma hemm ma dan kien qasam li rajt pożizzjoni blokkata anki bi sfumaturi e il-kwistjoni ta' redress ġudizzjarju għat ċittadini Ewropej. Meta wieħed is li e, skont is-sistema Amerikana ma, ma jeżistix dan id-dritt ta' ċittadini Amerikani. Anki jekk sibna atteġament pozittiv ħafna għax eh, eh, huma e, għalu li xtaqo jitalmu l esperienza tagħna fid-Dipartiment tal-Istat eh, kellna irċevejna opinjoni ċara li assolutament le. Għax jiġu l-Afgani u iħabtu <laughs> bibtana. Naturalment l-Afgani huma umani kol. Intom naturalment għandkom ideja ta' kif inhom għaddejjin id-diskussjonijiet fuq eh, fuq dan il dan Birgita. Fil-qosor san jitkellem jien meta nqisu il rapporti differenti li irċevejna <coughs> L-istqarrijiet li kien diffiċli li wieħed jikkontrollhom u jiverifikhom. Aħna eh, fil-Ġermanja ngħidu il-fiduċa hija tajba ma wieħed irid jikverifika. U hawnhekk huwa diffiċli li nivverifikawha. Aħna ma nafux mekkaniżmi nistgħu nnużaw. Eh, staqsejna ħafna eh, esperti x'mekkaniżmi jeżistu biex fil-futur ma nerġawx nsiburu ħana fl-istess situazzjoni. U ma rridux nerġaw nqogħdu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet eh, jekk nerġaw nsibuha fuq l-aġenda. L-NSA għandha budget ta' 7 biljuni kull sena. E, enormi, ma nafx hekk biljuni ta' dollari u biljuni ta' euro ta' euro, ma tamilx differenzja għax il-budget huwa enormi. E, e, e, Għal daqstantina u koll għandi mistoqsija provokatorja miex risposta, mux għed nistenna risposta minn għant l-istaff tal-Kommissjoni, għax mux responsabli, ma nishtiq najt għala l-Unjoni Ewropea Kolla jew il-Kunsill għaliex ma nieħdux id-deċiżjoni deċiżjoni koraġuża namlu stqarrija u nwaqfu il-negozjati TTIP. Issa. Eh, Boblitz kien prezenti fil-laqa ta'kom il-bira. U aħna kena laqa miegħu u fil-grupp transatlantiku aħna diġà kena eh, perspettiva eh, f'Washington u huwa kien parti kien qiegħed fil-preżentazzjoni ta' Capitol Hill. U dina kienet parti minn strategija? biex tikkomunikaw xkontu għedin tajdu wara li għamiltu periodu twil tajdu li mintkom se tagħtu komunikazzjonijiet fuq il-kwestjonijiet ta' intelligence. Aħna konna fimna li dik kienet se tkun pożizzjoni temporanea, imma kien qed jikkommenta fuq situazzjoni Ewropea u l-sorveljanza ta' massa. Tista ma tirrispondix di, ma xinu sens E, tal-grupp transatlantiku. Fejn nesera l-istrateġija? U se jkun hemm iktar anki kummenti fuq l-allegazzjonijiet għax dejjem ħerġin oħrajn. Din l-istrateġija tinvolvi wkoll uh, risposti fuq x'qegħdin jagħmlu l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea. Għax kull darba jisaqsuna fuq da. Nixtieq jekk tista' tajdilna da imma hija strateġija interessanti. U nafri l-Kummissjoni ġa staqsawa fuq da. U meta se jkun lest rapport aħari? U fej sejrin xinu għal-pass li jmiss biex nkunu informati. Fuq il-kwestjoni tal-passi li jmiss, e, u għaġust li najt li għal-Kummissjoni il-pass prinċipali huwa li jiġi adottat regolament illi huwa il-sors ta' informazzjoni għal NSA eh, u għal kumpaniji privati huwa importanti ħafna fuq dak li jistaw jagħmlu ma jistawx jamlu il-kumpaniji privati li għal l-ikbar priorità. Mbagħad fuq il-grupp ta' ħidma. Il-mandat tagħna tal-grupp ta' ħidma <clears throat> il-test li ġi adottat mill-Koreper jgħajt li l-grupp għandu jagħti rapport bat jihdu d deċiżjonijiet oħrajn u aħna senatu rapportana un mbagħad eh, jiddeċidu jekk dan il-grupp ta' mawx se jitkompla jew le. Għalissa kif diġat id-delegazzjoni tal-Stati Uniti eh, ħadu maħħom seba kwestjoniet, seba mistoqsijiet, u nittamaw illi e, sejtuna risposti taħħom qabel ma namlu l-rapport eh, konġunt mal-presidenza. U jena nitama illi dan il-rapport konġunt ikun eh, lest qabel l-ħar ta' sena. <coughs> U l-istess ħaġa nistaw najdu kol għal eh, evaluazzjoni tal-Kommissjoni ta' dawn il-fatti kif ukoll anki l evaluazzjoni ta' Safe Harbor. Dawn u l passi illi aħna niprevedu li se Naturalment, em summit tal-ġustizja affarijiet interni, il-ministru se jitkellem ma' Rick Holder f'Novembru, dan huwa pass importanti ħafna, u bat fuq l-odda li ridu nikonsidraw u naħdmu fuqhom u naħseb li huwa importanti illi mhux biss inħarsu lejn TTIP imma anki fil-kooperazzjoni eh, ta' sikurtà għanna il-PNR, għanna TFTP, għanna kooperazzjoni oħrajn ta' sikurtà ma' l-Istati Uniti u naħseb li f'dan id-dialogu fact-finding. Robert Litt u oħrajn ta' delegazzjoni eh, Amerikana femu illi kull ma namlu aħna fir-rapporti tagħna mal-Istati eh, Uniti eh, kemm hekk jagħmlu fuq bażi ta' ftejmiet jew affarijiet oħra, kollox dan huwa bbażat fuq il-fiduċja. U importanti li din il-fiduċja tiġi eh, stabilita anke kwestjoni ekonomika Eh, fuq l-internet eh, il ċittadini tana għet jużaw il servizzi jow jew mhux qed jużawhom għaliex għet eh, jibżaw li d-dejta għet tiġi imżamma, imma anki dan huwa il-bazi tal-kooperazzjoni għas sikurta Ek, sasuni jena nistanajt il delegazzjoni fid dialogi kolla li għamilna ma' membri tal-Parlament mal-Viċi President u mal-Grupp, e, fimna ħafna affarijiet. L-ewwel net aħna fimna illi hemm bżonn ta' aktar trasparenza, għax trasparenza sissa li għanna miex bizzejiet, mux bizzejiet biex taħloq il-fiduċa, mux e, bizzejiet li wieħed ikun jaf li qed jagħmlu l espionaċ fuqna u dana mux qed jagħmlu aktar fiduċjużi meta nużaw eh, l-odda ġodda tal-dinja digitali. U tini punt huwa importanti li naħdmu fuq l-ambitu tal-attivitajiet. Dak li qed jinġabar eh, u ma raġuni. U u li ma raġunijiet, u kwalunkwe mossa li E, e, nimxu li lem mill-ġbir e, ġenerali sejjajna biex nibnu l-fiduċa mill-ġdijt. U t-tilet, muwix bizzejiet laqqas illi nastraixxu fuq l-ambitu tal-ġbir. Jiena naħseb illi hawnhekk il-fact finding enitna niċċaraw illi fil-bidu kienem eh, differenza ta' tal-komprensjoni tal-importanza. Fl-Amerika eh, kien jider illi l-enfasi kienet fuq l-użu tad-data u eh, il-ġbir ta' dejta ma kienx qasak importanti, imma eh, għall-Ewropej id-drittijiet fondamentali u l-liġi tal-protezzjoni ta' data u l-protezzjoni ta' ċittadini tibda fil-moment tal-ġbir inizjali ta' dejta għax irridu naħdmu anki fuq il-terminoloġija. Għalina uh, ġbir ifisser l-ewwel darba illi l-istat imiss id-dejta. U dan id-dialogu kien tajjeb, kien importanti biex niċċaraw dan il-periodu. Anki li miss biss id-data għall-ewwel eh, darba f'dawn il-cables transatlantiċi il-ġbir huwa l-ewwel moment li rridu naħdmu fuq, u mbagħad wara nitkellmu fuq l-użu u d-drittijiet l-oħra. U dawn e, jinkludu d-drittijiet ta' ċess, ta' tħassir u ta' rimedi mbagħad ulterjuri. Issa ħana ħaġa fuq dawn ir-rimedi ġudizzjali. Din hija kwistjoni li ila għaddejja u l-Viċi President ħa pożizzjoni ċara fil-kuntest ta' negozjazzjoni fil-ftejm um, umbrella agreement, ċoħe fil-bidliet li għandhom jisiru fil-forzar tal-liġi u mux fuq l-attivitajiet ta' sigurtà U realtà hija li l-ċittadini Amerikan li fil fl l llum għandhom aċċess totali għal revizjoni, għal redress ġudiċjali għaliex l-aċċess għall-imħallef huwa dritt uman, mhux eh, Eh, mux dritt ta' ċittadini Amerikani. In-nies kollha li jiġu minn jiġu minn jiġu għandhom dritt għal dan l-aċċess. Fl-Istati Uniti minna ħal-oħra fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta u anke fil-qasam li qegħdin negozjaw fuq u fil-Umbrella Agreement l-aċċess għal eh, għall-imħallef u għall-limitat għal ċittadini Amerikani. U huwa eh, korrett li aħna taħdan il-ftehim in infittxu l-istess trattament biex niksbu l-istess trattament għal ċittadini Ewropej. U dan nistaw nirsolvuh fl-umbrella agreement. U naturalment aħna nittamaw illi situazzjoni attuali u diskussjonijiet attuali ikunu e zidu l-komprensjoni miż-żewġ naħat li nistaw nimxu l-qoddim namlu progress tajjeb eh, malajr fuq dan il-umbrella agreement. Grazzi. Eh, anki tal-li tkellimt fuq l-umbrella agreement jina eh, ħaġa li nsejt insemmija. U grazzi tal-li semmejta. Sur pribet ixtiq ta' ħaġa fil-qosor un bat naddu biex nalqu, iva fil-qosor. U biex nintegra dak li qal il-kollega. Jina naħseb li huwa importanti li najdu l-lum illi rajna eh, progress. U dan huwa aħbar, dinja aħbar tajba. U il-progress probabilment jiddependi minn elementi eh, ħafna elementi, forsi waħda minnhom kienet illi <clears throat> illi wieħed ikollu l-paċenzja li għaddi minn dawn il-laqat koll. U il-membri tal-gvern u anki eh, l-impatt li kienem fuq l-opinjoni pubblika fil-pajjiżi tagħna. U kif smajna f'Settembru fl-Lussemburgu kienem kap ta' stati li għamel zjara fl-Istati Uniti illi għatma kienet saret qabel u kien prezenti anki fil-ċena gala fil-White House u il-fatti li rajna illi anki jitkom minnaħtakom għandkom eh, opinjonijiet għawin, importanti, eh, appassjonati u dana mexxa l-qoddim biex nimxu iktar l-qoddim fit-trasparenza u dinja kwestjoni oħra. Jek din jiex strateġija ġdida fuq kif l-NSA tikkomunika. Minix daqseg żgur. U però eh, kien valla pena illi aħna nafsuhom għal dan iż-żmien kollu. Naturalment huwa ovvju illi wieħed jista jikseb l-informazzjonijiet iktar faċilment meta nitkellmu fuq qafas legali u aktar diffiċli meta nitkellmu fuq kwistjonijiet illi huma jikkonsra jikkonsidraw illi dawn huma dettalji li jistgħu jaffetwaw ix-xogħol operattiv tagħhom u uh, anki u uh, ħaġa diffiċli li għamilna progressi anki kon meta tlabna ċerti ċifri. Issa, anki fuq il-kwestjoni, jekk hemmx kuxjenza aħjar fuq il menti tagħna u fuq it-ħassi iva bla dubju, u dana wassal u kol għall-informazzjoni eh, minix daqseg zgur fuq dan. Pero huma jafu x'in huma tħassib tagħna u kellna diskussjoni twila fuq il-kwestjoni tar ridress Illi naħseb illi ħafna mill-kontroparti tagħna jifmu li hemm illi aħna għandna problema. U kif eh, semmejt, kien hemm risposti legalistiċi għalu li ma jistawx jagħmluhom għax inkella il-Nord Koreani se jkollhom l-istess drittijiet bħal Ewropej, però qegħdin jifmu u ħarġu uh, xi ideat u anki uh, diskussjonijiet jekk għandix naħdmu fuq dawn progressivament aħna diġà tkellimna fuq il-CFTP u PNR u jekk uh, forsi il-bini ta' ombudsman ikun l-ewwel pass biex nibnu drittijiet għal ċittadini li mhumiex Amerikani, ideat interessanti li ma' ma nistawx nirrifjutaw immedjatament imma nistaw nirriflettu fuq dak li eh, wieħed eh, jista' jagħmel. Naħseb illi sa ċertu punt għandu żvilupp pożittiv anki biex inkunu nistgħu nifmu aħjar fejn għandna differenzi kif għal kollega eh, għax e, diġa għadnieh b'mod ċar qed nagħmlu diskussjoni fuq dak li jfisser il-ġbir tal-informazzjoni għalina diġa għaġbir il-fat li wieħed iħares lej id-dejta. U il-protezzjoni tagħna tibda aktar kmini biex ngħidu hekk fil-proċess tal-dejta. Eh, grazzi, grazzi ħafna, grazzi għal Sur Nimitz. Dina kienet sessjoni maratona, bdejnija fid-disa dal-ħodu. Nishtiq nirringrazzja l-membri kollha li għadu maħna sal-aħħar, l-istaff, u l-segretarjat, se nirringrazzjakom kolla, Kienet din kienet l-ikbar sessjon, l-itwal sessjoni għattamilt bħala investigazzjoni, grazzi ħafna għal dawk kolla li baqaw sal-aħħar kienet verament sessjoni twila. Grazzi anki l-segretarjat, unittama. Eh, eh, eh, suppost konna sa' setta nofs, e frankajtilkom nofsija, imma grazzi għal kulħat, Grazzi ħafna. Grazie. Jirġa President.